So, mela, signori, signori, u għata privileċa lija niftaħ il-sessjoni ta' għal nofsinar ta' dillaqa. L-ewel, nishtiq informakom dwar il-koordinaturi l-eżitu tal-koordinaturi għas-sessjoni e, għanna talba għall-aġendi il-koordinaturi ħadu nota tal-aġenda l-laqa tal-komitat tal-10 u 11 ta' Lulju kif ukoll qablu biex japplikaw proċedura ta' emerġenza skont 5-7 tal-2017 rapporti u opinjonijiet il-grupp SND bl-opinjoni tal-aħħar strateġija u ħarġu b'opinjoni fuq ir-rapport annwali ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea fuq ir-rakkomandazzjonijiet it-tlet talbiet kollha kemm huma mill-gruppi politiċi ġew adottati għal talbiet fuq il-punti B lista dettaljata ta' deċiżjonijiet dwar items beħ jidħlu fil-leżittu bil-miktub. Il-koordinaturi diskutaw ukoll fuq il-żjajjar eh, eh, fact-finding u smieħ, speċjalment il eh, żjara għal Taranto ġi adottat per il-programm, abbosta programm ta' zjara, mbagħad hemm zjar oħra f'Settembru għal l-Arnaka eh, f'Ċipru bl-istess eh, deċiżjoni, mbagħad eh, Spanja f'Mejju kien hemm diskussjoni fuq din iż-żjara ma' konklużjoni maċari hemm ukoll deċiżjoni ċara ħafna fuq smiħat dwar in-nuqqas ta' stat, statelessness, li se jkun kif smajtu fid-29 ta' Ġunju. Grazzi ħafna. Il-koordinaturi qablu wkoll fuq segwitu ta' proċess ta' segwitu fuq il-petizzjoni erba' 7 mill-2016 ġi diskussu kol l-agenda il-mainstreaming pjantazzjoni għal u għal mistoqsija bil-fom fuq protezzjoni ta' drittijiet ta' ħaddiema u drittijiet fundamentali tagħhom. Hemm rapport ukoll ġi adottat mis-7 13 ta' Ġunju Dakku li kellix ngħid. U issa niftaħ diskussjoni dwar il-petizzjoni ġodda li għanna u L-awturi tal-petizzjoni 164 tal-2017. L-awtur ta' dil petizzjoni huwa hija anzi N. Cloyd U issa nati l-kelma li lil petizzjonanta edha m-em, merħba senjura għandak il-kelma, anzi senjura għandak il-kelma. This is micro. Micro. Mela, en Cluid ħat jitkellem. Iva, grazzi ħafna, Sur President, tal-li permettajt li niġi u djemkom għacċettajt l-istadina, jek ti permettuli, nishtiq natikom xie dettalji personali tijaj, jina ġib l-ewel petizzjoni li l-Komunità Ewropea mir-Renju Unit fl-1975 grupp ta' nisa minn Cardiff f'South Wales ġew b'karozza b'petizzjoni biex nappellaw għal e, e, drittijiet indaqsa l-irġilu nisa fil-komita u għana e, konna l-ewel mir-Renju biex niġu għaw, allura laqawna bħafna ferħ. ħafna ħbib tijaj kienu interessati li jibizna petizjoni l-Parlament għallura minna dan. Meta sirt membru Parlament tal-Parlament Ewropew fl-1979 l-ewel kont membru tal-Kumitat ta' Affarijiet Soċjali u Impjiegi ta' tal-Parlament xuħut mill-leġislazzjoni li konna din u fuqa fl-1975 wara ġiet adottata bħala politika mill-Unjoni Ewropea. Allura għandi ċertu rekord hawnhekk jien li naħdem mal-Komunità Ewropea u biex naslu eh, għal xuħut mill-affarijiet li aħna ridna. U jiena għaddejt ħamis snin hawnhekk, ġejt eletta fuq il-biljett tal-lanti tal-kontra l-Unjoni Ewropea dak iż-żmien il-partit tiegħi kien maqsum fi tnejn Wieħed appoġġja l-Unjoni Ewropea u l-oħor kien kontra. U jiena tlajt minn fost dawk li kienu kontra, ma wara sentejn jiena bdilt femti qed tajt il-kellima. U nixtieq nisħaq għal kulħadd li hija ħaġa tajba li wieħed jibdel femtu jekk inti ikollok u xi ħaġa li ġelek biex tibdel femtek u eh, eh, għalix lew dan japplika kif nafu minna għall-oħra tal-ispettru. U iffaċajt ħafna nkwiet minn ħafna kollegi, għax dak iż-żmien il-Partit Laburista kien maqsum fit tnejn. Wieħed kien favur l-Unjoni u l-ieħor kien kontra. Għarra niftakri, niftakarni nikteb bitċ artiklu f'The Statesman għaliex bilt femti u wieħed wieħed minn kollegi tiegħi hawnhekk Bussell ġi qudiem fil-kuritur għalli ipunta subajja int int ma tistax terġa' tiġi eletta tlift il-possibilità ta' elezzjoni fih dan il-Labor. U jina tħaqt u etlu kemm minn membri tal-elettorat jaqraw jaqraw the statesman u ma tkellmet xej dik il-kollega u assentejta wara ma kelmetnix. Allura kienet kwistjoni taħraq dak iż-żmien u la fajt kienu polarizzati. Sħubija għal-Komunità Ewropea ta' dak iż-żmien, ovvjament dak iż-żmien stajna nitkellmu fuq fuq montani ta' zokkor, montani tal-butir, niftakru għam daw intom, sussidji eh, u dumping fuq is-swieq tad-dinja u kien hemm snin, snina kellhom jgħaddu qabel maddejna għall-igwaljanza u drittijiet tal ħaddima ma kienx hemm politika Ewropea tal-ambjent imma wara xi snin naħdmu ma' kollegi ma' pajjiżi oħra speċjalment fil-grupp soċjalista fil-dan il-Parlament Ewropew, aħna konet naħdmu lejn il-politiki li aħna xtaqna naraw eh, li għaddu. Allura jina nara ħafna beneficju li naħdmu ma' nies minn pajjiżi oħra, għal futur aħjar, għal impjiegi, sigurtà u għad drittijiet tal-ħaddiema. Ma naħsibx li dak inbidel qed jitkelmu eh, bejn l-1979 u 84 u jina b'interess segwejt kif eh, segwew l-affarijiet kif zbiluppaw iżjed setat u poteri kif suppost ikun. U issa il-parlament għandu ħafna setat u jina fakkat il-Prim Ministru tagħna stess reċentement fil-Commons lil Theresa May li fil-fatt il-Parlament Ewropew kellu jiġi meħud ferm iżjed bis-serjetà fil-proċess li għaddejjin minnu bħalissa għax il-Parlament Ewropew għandu setat immensi u jinfakkar taf xi setat li għandu partikolarment is-seta tal-aħħar Eh, negozjati l-power tal-vito. Nafu n-Nazzjonijiet Uniti kemm hu import kemm jista' jkun ta' saħħa l-vito. Issa jiena minna minix qiegħda najt li nistgħu naslu f'dak il-punt imma dik hija biċċa għodda li għandkom fidejkom. Allora jina fakkat il triza Mej fuq dan u li l-Parlament Ewropew ħajkun importanti fil-determinazzjoni tal- l agreement finali, waqt li għandu ir-rwol importanti u formali fil-proċess u mhux biss li jirċiv informazzjoni ta' ta' kfsejn l-affarijiet il-Kunsill irid il-permess il-kunsens anzi tal-Parlament Ewropew qabel ma jiffirma il-withdrawal agreement. Allura l-Parlament Ewropew għandu dritt illi jati jew le il-kunsens tiegħu allura għandu is-seta li influenza il-ftejm il aħħari issa l-petizzjoni tiegħi naħseb naħseb nassumi l-koll għandkom kopja tagħha, Iva. Iva. Dit indirizza tlet punti ta' tħassib li relataw eh, il-Trattat eh, ta' Lisbona, eh, partikolarment 10 wieħed tlieta li jgħid li kull ċittadini kollu dritt li jipparteċipa fil-ħajja demokratika tal-Unjoni. Issa, jina t-nargumenta ovvjament nikkonsidraw il-meriti li niproteġu il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jaħdmu fil-Renju Unit u ċittadini tal-Renju Unit li jaħdmu fi diversi stati tal-membri tal-Unjoni Ewropea li permettu li ċittadini biex jivvotaw fuq kull parti tal-Brexit ġara darba il-diskussjoni tkunu mitmumma. Unħedġu l-Parlament fuq affarijiet li ġajdin tamlu ta biex jiddibattu xuħut minn dal-kwistjoni l-aktar jaħarqu bl-intenzjoni li influenzaw il-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea biex it-trattati jiservu ta' importanza fil-proċess. Nissuġġerejt ukoll fil-petizzjoni il-Parlament Ewropew jistieden il-Prim Ministru tar-Renju Unit biex jindirizza l-Parlament Ewropew fuq dal-kwistjonijiet u biex twieġeb jew iwieġeb għal mistoqsijiet fuq punti ta' tħassib. Diġa semmejt dan fil-Parlament Ewropew lil Theresa May u tlabta jekk tikkonsidrax li tidher qudiem il-plenarja ta' dal-Parlament biex twieġeb mistoqsijiet. U tweġiba li li kienet li għada marċivieċ stedina imma tikkonsidra b'attenzjoni kbira Allura naħseb dan huwa xi ħaġa miftuħa u naħseb li dan għandna nsegwa għax kont kontet insegwi xuħt mid dibattiti ta'kom u jina naħseb li qed tpoġġu l-punti ta' tħassib fuq ħafna li minna li nemnu li Renju Unit m'għandux joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Zgur li l-konstituenti tagħna u għadik fiġelit elezzjoni u għavolja l-maġġoranza tan-nies fil area li nirrappreżenta jiena f'South Wales ivvotaw biex uħorġu mill-Unjoni Ewropea din ma fetwax ir-riżultati tal-elezzjoni tiegħi, ovvjament jiena favur li nibqgħu fl-Unjoni. Din ma fetwat ir-riżultati assolutament. Pjuttost il-kontra, il-maġġoranza e, telet tal-61% tat-total tal-voti li ntefgħu allura jina ma kelli lebda problema bin-nies forsi żewġ terzi ivvutaw b'mod differenti waqt l-elezzjoni jiena e, e, ħabbatt il-bibin kif wieħed jagħmel u n-nies li għaluri fuq affarijiet ta' tħassib li nis jaħdmu fl-industrija Ford li ju impiegatur kbir f'South Wales li kienu allura inkwetati ħafna l-industrija tagħhom li kellnu noħorġu mill-Unjoni Ewropea. U anka mill-kumpanija ħaddimma tal-kumpanija Panasonic li hija kumpanija internazzjonali kbira u dal-ħaddim għalli li anki ju kien inkwetat ħafna. Waħda mill-iktar affarijiet li i bot ċertu fjuri, sunflowers, mi wieħed ibih il-fjuri fil-konsekwenza tiegħi u bdejt nkellmu għax qatt ma tqajt miegħu kien Taljan fil-fatt li kien jgħix f'Wales għal 15-il sena u qal li jiena vera nkwitat. Għaliex staqsejtu? Qal għax in-nies jibqgħu jgħidu li issa li inti se tmur id-dar issa le? Jinti ħad minn dal-pajjiż le? Sejjer id-dar. U għalli jinajni jawnek 15 sena dini id-dar tijaj danu pajizi u l-aspettativa i ija li peress li mux mill-Renju Unitu għet nis jistennew li jmullura id-dar ġo pajizu. Allura għanna ħafna tħassib dwar dan. Nis ukoll fil-nursing fil qed naraw fil fir-Renju Unit illi mhux qed nirreklutaw nersis pal passat għax in nisa din jibżaw li wara li jiġu r-Renju Unit jendbatu d-dar. Għanna ħafna detto bħal dawn imma qed ikun ċar illi għandi nagħlaq. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid li xorta waħda nemmen fl-2017 li aħna edin aħjar, inkun aħjar fl-imkien. Dak li se jiċċelebraw li meta nitilqu mill-Unjoni Ewropea, hemm ħafna karattri xej pjaċevoli li tafuhom sew fl-Unjoni Ewropea u fil-Parlament Ewropej. U hemm u hemm qatt ta' nies li jixħdu il-fatt ta' tibdil fil-klima iġifri għal prosperità, għal sigurità kollettiva, jekk aħna rridu ekonomija u soċjetà li taħdem għal kulħadd mhux biss għal ftit. Jiena nemmen bisħiħ li aħna nkunu aħjar li nibqgħu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you very much. If you allow me, I would like... Grazie. Issa, inkompli li ungeris il-sin pajizi. Grazzi ħafna. Grazzi għal dan il-kliem ta' introduzzjoni. Bħala president tal-Kumitat, jiena mhux se naħseb jiena, però għal 30 sekonda sa nagħmel eċċezzjoni għar-regola. U ngħidlek li sakemm jasal iż-żmien meta d-deċiżjoni tal-Brexit eh, timbidel u r renjunit Unit eh, irreġġa lura din id-deċiżjoni, inti tkun dik il-persuna li tista' tagħmel dan u nawguralek għal xi ħaġa bħal din. Inti fil-kostitwenza tiegħek rajt ċaqliqa wkoll mill-għaliva, anki inti bdelt femtek. Jena eh, pro-Ewropew konvent u kikur Renju Unit jibqgħu naħseb ħaġa tajba, però in-nies tar-Renju Unit biss jistgħu jiddeċidu dan fl-2018-19. L-opinjoni forsi tinbidel taħdmu bris dan inti nappoġġaw aħna, però din hija deċiżjoni tal-Britanniċi biss dwar il-petizzjoni. Hawnhekk nindirizza lill kollegi u lilek ukoll il-punt tal-Kumitat tal-Peti huwa li jisma' x'għandhom xi jgħidu ċittadini Ewropej it-tijom pjattaforma. Aħna nisimgħu, aħna nżommu f'moħħna li hemm ħafna tħassib wara d-deċiżjoni tal-Brexit fir-Renju Unit u ma nimmaġinax li hemm petizzjoni waħda li tista' nistgħu niddeċidu fuq llum għaliex in-negozjati għadhom għaddejjin Nista' nipproponi biss li dawn il-petizzjonijiet nżammuhom miftuħin. Naraw x'għandkom xi tgħidu, nisimgħu x'inhu tħassib taċ ċittadini Britanniċi u nkomplu l proċess sal-2019. Mbagħad nkomplu nappoġġawkom waqt il-proċess eh, sal-2019 u anki l-lin minn dik is-sena. Nibqgħu hawnhekk aħna L-istedina ta' Theresa May li semmejt l-inti ħadna nota mbagħad nadduha fejn għandna nadduha. Issa l-kollega Mendes. Grazzi. Jena xtaqt nirringrazzja l-lan u l-membri l-oħrajn tal-Parlament li appoġġaw din il-petizzjoni u l-Parlament Ewropew. Dan huwa messaġġ li l-Parlament Ewropew li l-membri ta' Westminster raw hawnhekk bħala pjattaforma fejn jistgħu l leħinhom u dan juri r-rabta wkoll li provajna nagħmlu bejn parlamenti nazzjonali, istituzzjonijiet nazzjonali u l-Parlament Ewropew. U fuq dan il-punt in partikolari dan id-dialogu bej Westminster u l-MPs u l-Parlament Ewropew ħaġa kruċjali u allura huwa eċċellenti li din il-petizzjoni ġiet ippreżentata sabeħ ħafna li għan qiegħda hawnhekk. U anke bħala dan il-wirt storiku wkoll li waslet din l-ewwel petizzjoni mir-Renju Unit u mbagħad li jiġu dawn il-petizzjonijiet l-oħrajn kollha biex jiddefendu dritt ta' trattament ugwali li ċittadini Britanniċi għandhom bħala riżultat ta' sħubija mal-Unjoni Ewropea ħaġa importanti dejn. Importanti li neħdu nota ta' dan kollu, però u daqsxej deprimenti għal dak il-kollegi minn pajjiżi oħrajn li forsi mhux qegħdin issegwu l-aħbarijiet tar-Renju Unit ħazina ħat ħadd mill-partijiet fil-gvern ma ġi hawnhekk lum jiġifieri m'hemmx membri mill-grupp tal-Konservattivi fostna, però llum fil-Parlament Nazzjonali tagħna er-, tkellmet ir-Reġina u dettat l-agenda għal gvern minoritarju u memx kelma waħda dwar id-drittijiet taċ ċittadini Din kellha tkun opportunità biex wieħed jippreżenta dan din id-diskussjoni li dwar ċittadini, diskussjoni mhux biss fil-House of Commons però anki fil-House of Lords. Eh, diskussjoni li waslet kważi għal dewmin fil-proċess għaliex kien hemm oppożizzjoni sinifikanti fil-House of Lords bejn il-Labor u l-Libdem se jippruvaw jiddefendu id-drittijiet ta' ċittadini fir-Renju Unit. U minn din id-diskussjoni ma ġi prezentat xejn għal azzjoni leġislattiva s-sena d-dieħla u dan jibat messaġġ ikraħ ħafna bħala dawn il-negozjati, jibat messaġġ ikraħ ukoll lin-nies li għadin jispiċaw imdendla għal snin sħaħ, imdendla mill-gvern, meta bħalma għedda l-ħodu, dan se sar b'mod unilaterali mill-gvern immedjatament wara r-referendum b'mod li kunem hemm ċertezza u sigurtà ċittadini. Ġifieri prosi tassew eh, għall-preżenza tiegħek għan eh, u l-petizzjoni appoġġata minn diversi MPs ukoll. Però dan b'kuntrast tal-pożizzjoni tal-Gvern tar-Renju Unit u l-opportunità mitlufa dan id-diskors tar-reġina li jiġi preżentat xi ħaġa aktar kostruttiva, progressiva li tama li l-aġenda ta' ċittadini, iċ-ċittadini l-ewwel eh, fin-negozjati in-naħa tal-Unjoni Ewropea qed tixpruna din l-idea. U jiena eh, nimplora lill gvern Britanniku biex joħroġ bi proposti serji li jiżguraw sigurta għan-nies imbagħad. Xtaqt ngħid li ġala darba na rappreżentant minn Westminster hawnhekk xtaqt ngħid dan kollu. Grazzi. Essur. Grazzi ħafna President. Smajt dak illi kienet għattajt il-petizzjonanta illi resqet it-talba tagħha u asmet ma' naħsibiet tagħha. Fuq it-tri illi waslet għal din id-deċiżjoni. Fuq din l-idea wkoll illi kien hemm skambji mal-Prim Ministru tar-Renju Unit. U kif għattintu għadsew, huwa importanti illi nisimaw l petizzjonanti li jiġu mir-Renju Unit bħal l-każ illum għal l jew jekk jiġu minn stati membri oħra. Dak li nafu u din hija l-unika ħaġa illi tassew nistgħu nigarantixxu xullu illi sal-aħħar tal-proċess tan-negozjati il-liġi Ewropea bżonn tiġi rispettata. Din hija l-unika ċertezza li għandna għalbqija L-aħħar mill-aħħar jiena nista' nifhem. L-emozzjoni tal-kollega Ingliża tagħna dan id-dibattitu il-biċċa l-bira tagħna jispeċina ħafna mħabba din id-deċiżjoni li ħadu l brittanniċi u matul il-kampanja tal-referendum id-dispeċini najt illi il-leħen tal- jew dak li qalu isat membri oħra wkoll ma tantx kienu interessanti ħafna minna min iftakar. Kien hemm il-kollegi tar-Renju Unit imma kien hemm kollegi illi rridu jibqgħu. Ġifieri kienu ta' parti tar-Remain. Imma jiena kontat bħalli kieku id-divorzju diġa' ġie uffiċjalizzat Imma nistaw najdu u koll li u koll l-Ewropea tkellmet qabel il-referendum issa għanna iktar opportunità nistaw niperswadu iktar nis nikonvinċuhom jina niddubita. Et niprofa illi nżom kif nista' ngħid eh, nista' nżom sot u ma nħallix l-emozzjoni tirkibni imma ma tantx għandna jidirli ħafna opportunitajiet, ħafna possibilitajiet u hemm ukoll kollegi illi diġà ħallow il-Parlament Ewropa anki dawk illi kienu favur tal remain anki xi membri tal- eh, Labour Party u kol ġo eletti fil-Renju Unit u ġifiri musseġu l-ura unek ġifiri eh, ma tantx nemmen bidla fil-imġiba u fil-Kumitat tal-Petizzjoni tanna bżonn nisimgħu it-ħassib ta' ċittadini tagħna nipprovaw li waslu bħala messaġġ politiku it-ħassib tagħhom dawn in-negozjati li għalmelu sena wara bdejna u nistgħu nkunu kapaċi illi niddiskutu, jiena ma fimċ so imma forsi forsi ħarbet li xi ħaġa jiena ma fimċ għaliex domna sena biex nibdew in-negozjati imma huma il-Britanniċi li se jkollhom jgħidulna għaliex imma bqajna sena siħa. nsaqsu se nagħmlu x referendum ġdid, meta se nibdew, eċetera. U għalhekk x'nistgħu nagħmlu? Nagħtu biss għamla politika għad ħassib tal-kollegi Britanniċi illi joqogħdu stati membri oħra u ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi joqogħdu fir-Renju Unit u għalhekk l-aġenda prezentat minn Michel Barnier, il-negozjatur tagħna, hija ċara ħafna, kellna kif nista' ngħidlek da din il-priorità, dawn il-prioritajiet, demmu eh, parti mill-leġizlazzjoni, għal Britanniċi illi joqodu fl-Unjoni Ewropea u għal ċittadini Ewropej li xtiq jibqaw joqogħdu fir-Renju Unit u jina kif dal l forsi se jkollna risoluzzjoni, probabbilment konna iva risoluzzjoni illi se tifoka li fuq dan it-ħassib u dan l-inkwiet u l-istatut ta' l-Ewropej fl-istati fil-Renju Unit u dawk ċittadini Ingliżi li qegħdin hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri jiena nappoġġa l-idea illi nżommu miftuħin dawn il-petizzjonijiet u nippruvaw nagħtu kif kifat għamla politika għal dan it-ħassib. Għax huwa importanti li nkunu nafu ċittadini Ewropej li huma responsabilità tagħna meta jikbunna. Grazzi. Eh? Grazzi l-kalima li jmiss. Grazzi. Nirringrazzja l-petizjonanta għal l-intervent determinat tagħha dan huwa eżempju il-petizjonanti meta jiġu hawnhekk f'dan il-kumitat jispirawna u jisaxħuna fir-rabta li għandna magħhom aħna it-tieqa miftuħa għal dawn iċ-ċittadini kollha u ċittadini Britanniċi u dawk Ewropej li jgħixu hemmhekk ċittadini Ewropej jibqgħu Ewropej u għal sentejn li ġejjin għall-inqas. Dan m'rdux ninsewh ir-regoli jibqgħu l-istess sakemm tispiċċa l-logħba ma nistgħux nibdluhom waqt il-proċess għal daqstant. Għal daqstant, din hija kwestjoni ta' fiduċja kif intqal ċittadini għandhom fiduċja fir-rappreżentanti tagħhom, għandhom fiduċja fil-proċess leġislattiv u fil-gvernijiet tagħhom. Jiena naħseb li ċittadini li jgħixu fir-Renju Unit u dawk li jgħixu f'pajjiżi oħrajn tal-EU tilfu l-fiduċja tagħhom fi gvern li kompla jiddajjef wara dawn l-aħħar elezzjonijiet u f'dan il-kuntest ta' inċertezza u ta' tkabbir ta' din il-fiduċa tilef il-ħila tiegħu li ikun jista' jasal riżultati eh, l-aħħar li rajna, eh, l-aħħar li smajna bih huwa li l-Gvern tar-Renju Unit se jitlob liċ ċittadini Ewropej li jgħixu hemmhekk li jirreġistraw ruhom issa Dan mhux sew naħseb ma nistgħux nibdlu ir-regoli meta l-logħba għaddejja ċittadini Ewropej. Ma kellhomx għalfejn jirreġistraw qabel għaliex ma kienx hemm bżonn kienu qallulhom kwalunkwe inizjattiva l gvern tar-Renju Unit issa jrid jagħmel b'mod unilaterali waqt li negozjati għadhom għaddejjin eh, dina ma tistax issir. U għal daqstant u nikonkludi hawnhekk għaliex ma nixtieqx nitkellem fit-tul għaliex xaħjan nisimgħu l-ċittadini. Il-Parlament Ewropew eh, ġabar dan it-ħassib kollu, kuf għal-breda u koll, dan huwa pjattaforma mux biz biex niddiskutu, biex noħorġu biex tqarrijiet u biex konna pozizjonijiet partikolari, apparti minnek aħna nell ġizlaw u koll, aħna rappresentanti eletti ta' ċittadini Ewropej. Għal daqstan l-Kumitat u oħrajn tal-Parlament Ewropew fl-imkien aħna stabbilixxejna x'inhu l-qafas u għall-ewwel darba rnexxilna li l-Unjoni Ewropea kollha tingħaqad f'riżoluzzjoni waħda l-ewwel ċittadin dan mhux slogan jew it-titlu ta' tal-opinjoni tas-soltu din hija dikjarazzjoni ta' prinċipju u ċittadinanza kif qed aktar kmieni issa sarfet f'xi ħaġa reali u ċuħ storja isem mill-Brexit law. Fl-ewwel sena tal-Brexit issa naħseb eh, imbidlet is-sitwazzjoni u m'għandniex biss il-kapaċità per anke il mandat li nibqgħu sodi f'din id-determinazzjoni u ċittadin impoġġuh l-ewwel. Eh, Biżavi garanzija ta' drittijiet, u għanna nżommu wkoll il-qafas xira eh, fiħdan il-proċess. Xi ħaġa li tkun tista' tagħmel ċara l renju Unit li din id-deċiżjoni li tieħdet fil kondizjonijiet magħrufa ma' kulħadd xi ħaġa reversibbli li l-iżbalji jistgħu jissewwew jista' jsir dan, però r-Renju Unit għandu l-possibilità wkoll li jaħseb fiċ-ċittadini tagħhom, il ġejjini tagħhom f'ambitu Ewropew ġdid. Eh, għaliex l-affarijiet inbidlu f'din l-aħħar sena aħna lesti imħejjin biex namluħ dan għaliex l-aktar ħaġa importanti l-ġid taċ ċittadini xejn iżjed u jekk ma namlu xogħolna tajjeb jekk ma nsolvux il-problemi allura qegħdin hawnhekk għal xejn aħna. Grazzi għal mijiet ta' ċittadini li rappreżentaw eluf oħrajn li preżentaw dawn il-petizzjonijiet kollha Koddin hija konferma wkoll li aħna lesti biex nilqgħu din l-isfida u naslu għal soluzzjoni konkreta. Grazzi ħafna. Grazzi. Ma, naħsibx li hemm talbi l oħrajn għal-kelma u xek. U allura nikonkludi dan il-punt billi ngħid li l-petizzjoni tibqa' miftuħa. Issa nkomplu insegwu xi jkun qed isir Mbagħad meta jkun hemm fatti eċetera, eh, nerġgħu nistednu hawnhekk fostna. Sa frattant il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Sakemm ma jitlaħaqx ftehim bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Namlu hekk tajjeb. Grazzi. Issa ngħaddu l-petizzjoni 101-2017 Tony Venables, ċittadin Britanniku, għal darboħra hawnhekk qegħdin nitrattaw il-Brexit. Safajna fijina l-petizzjonant hawnhekk qiegħed fostna. Is-Sur Venables. Għandek il-kelma. Grazzi, President. Jiena qiegħed hawnhekk ma' Roger Casal li huwa l-fundatur ta' New Europeans. Attiv ħafna bil-lobbies tal-Parlament Ewropew bla dubju se jgħin ukoll fil-lobby tal-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq ngħid li Jiena u petizjonanti oħrajn, aħna nqisu dan il-Parlament bħala xi ħaġa li tmur lilin minn pjattaforma tħassib tagħna. Xi ħaġa li tgħinna nartikolizzaw leħenna vi istituzzjonijiet oħrajn. Il-punt tal-petizzjoni tiegħi huwa li aħna nqisu l-Parlament Ewropew bħala l-unika istituzzjoni eletta direttament l-unika istituzzjoni li allura tista' tieħu pożizzjoni serja fuq iċ-ċittadinanza Ewropea. Aħna smajna x'qalet hemm ukoll, smajna xi jfisser fil-prattika dan u kemm hija importanti din is-sede għall gwardjan mhux biss tad-drittijiet però anki l istatus taċ ċittadini. Il-problema li qegħdin indirizzaw hawnhekk hija li trattati jgħidu li kull persuna li għandha nazzjonalità ta' stat membru tista' tkun ċittadin tal-Unjoni Ewropea, però trattati fil-waqt li jgħidu kif tista' issir ċittadin tal-Unjoni Ewropea ta' dwar it-telfin ta' ċittadinanza. U t-telfin ta' l-status ta' ċittadinanza hija xi ħaġa kontroversjali ħafna qatt ma tkun deċiża eh, hija xi ħaġa li li tiġi deċiża permezz tal-parlamenti u permezz ta' rati kostituzzjonali. Ma il-parlament għandu jaċċetta li ħadd m'għandu jiġi mċaħħad miċ-ċittadinanza tiegħu mingħajr ma jkun hemm kontroll parlamentari minnaj ma dak li jkun ikun informat minn qabel minnaj ma jkun hemm dritt tal-appell u minnaj ma tiġi offruta soluzzjoni alternattiva. U m'hemmx istituzzjoni oħra li tista' titratta xi ħaġa bħal din daqs il-Parlament Ewropew. Għalfejn qegħdin ngħidu li din għadha mhix kwistjoni solvuta għal tliet raġunijiet. Bl-ewwel nett Jekk maġġoranza tal-popolazzjoni ivvotat favur li li tirrifjuta ċittadinanza tagħha wieħed kien isib evidenza ta' dan il-lingwaġġ fir-rankatura referendum per jekk intom taraw litra li bat l-gvern lil kull familja fil-pajjiż jekk inti tara l-letteratura tal-Kummissjoni Elettorali fejn insibu ir-regoli jekk inti tara il-letteratura tal-kampanja tal-liv ma kien hemm xejn dwar ċittadinanza Ewropea. Issa għamed din il-kwistjoni u dan minkejja l-fatt li l-ewwel dritt taċ ċittadini Ewropej il-libertà tal-moviment kienet prominenti ħafna f'din il-kampanja. Din mhix kwestjoni li nikkontestaw il-referendum, sempliċement qegħdin ngħidu li xi ħaġa bħal din ma semmit imkien din jattina problema. Anzi l-ewwel waħda, Problema numru tnejn hija li dawk l-aktar effettwati direttament ma kellhomx id-dritt li jivvotaw. Il-każ tiegħi tipiku. Jiena li barra fl-Unjoni Ewropea għal dawn l-aħħar 15-il sena m'għandix dritt li nivvota f'pajjiżi Din mhux ħaġa ta' xejn, ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea tista' tibdillek ħajtek parti mill-identità tiegħi. Jien organizzajt ħajti anke ta' familti għabbażi ta' dan ħajja professjonali tiegħi ukoll. U anki il-ħajja intellettwali tiegħi. Nista' nibatilkom ktieb eh, dwar ċittadinanza Ewropea jekk ma tistgħux torqdu. Normali li wieħed jiġi mċaħħad miċ-ċittadinanza permezz ta' deċiżjoni eh, li fija wieħed ma setax jivvota. It-tielet problema hija din. Ħafna nies jistgħu jgħidulek, eh, ok, il-proċess ma kienx perfett, id-demokrazija rari tkun perfetta, però jimporta fil-verità. Iva jimporta però għaliex iċ-ċittadinanza Ewropea mhix sempliċement puppazz immexxi mill immexxi mill-kordiċelli tal-ċittadinanza Ewropea. Papa Tonna String kienet kanzunetta konna rbaħna l-Eurovision bija, jilna ma nerbħuħ eh, sa, però unek qed nirreferi għal Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. U sorprendenti kif ma smajniex l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea dwar dan kollu għalix l qorti f'każijiet bħal Rotman u Zambrano tiddeskrivi ċittadinanza Ewropea bħala status fundamentali. Status fundamentali. Mhix ċittadinanza autosuffiċjenti hija l-ewwel ċittadinanza tat-tattib tagħha f'din l-era u allura r-responsabilità ta' dan il-Parlament qed tmur lil hinn minn dritt ukoll. Għal ħafna nies dejjem jikbru eh, ħafna żgħażagħ b'mod speċjali għandha x'taqsam mal-parteċipazzjoni, sens ta' appartenenza xi ħaġa li twassal għal ħolma Ewropea li kull ma jmur qiegħda tiżvinta l aħħar net ngħid li din il-petizzjoni hija importanti għal żewġ raġunijiet. Eżattament wara r-referendum smajna mill-Parlament Ewropew xi ħaġa favur sħobbija assoċjata dan kien mod kif wieħed eh, jiddiskuti, però dwar dan ma madna nisimgħu xejn mill-Parlament Ewropew. U jina naħseb li f'ċertu sens intom għandkom għażla qudiemkom. Dona taħjubnar għalli ta' sew dal-għoddu. Meta qalet li huwa possibbli li wieħed ikun jista' iżomm dawn id-drittijiet Ewropej kollha, mhux dawn insibu nsibu fil-Kummissjoni biss fil-komunikazzjoni tal-Komissjoni ta' tmim Mejju, però anki xi wħud mid-drittijiet l-oħrajn li semmi ten Cloyd ukoll Huwa possibbli li dawn ikun jistgħu jiġu garantiti però li jkunu apparti miċ ċittadinanza Ewropea li se nitilfu. Jien naħdem flikas f'dawn l-aħħar eh, snin u nista' ngħidilkom li intom hawnhekk qegħdin tizzerraw iż-żerrija ġenerazzjoni li kollha ħafna drittijiet fit-teorija, però dawn ma tantx ikunu forzabbli fil-prattika u diġà anki għall membri tal-Unjoni Ewropea Però se naslu għal xi ħaġa li taħdilna żmien tiswina ħafna flus ukoll, ħafna, mhux għall-individwi biss, però anki għall-amministrazzjonijiet. Huma m'għandhomx ir-riżorsi biex biex jitrattaw 5 miljon persuna dawk li qegħdin jgħixu b'mod permanenti fi stati membri oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Bitta xogħol kbira dejn u jekk se nitkellmu dwar id-drittijiet u l-nejn kulħadd se jispiċċa biex isemmi l-affarijiet l-oħrajn li jħarġu mill proġett ta' riċerka u sitwazzjonijiet partikolari li għandhom in-nies fil-ħajja tagħhom ta' kuljum, ħajja professjonali wkoll se nispiċċaw ġenerazzjoni ta' nies mhumiex kuntenti biex ngħidlek. Jekk eh, naqbdu r-rotta l-oħra li aċċennata li hija danuta li fil-Parlament Ewropew in-nies għadhom jaħsbu dwar ċittadinanza Ewropea, ovvjament jekk jinżamm dan l istatus allura kollox imbagħad isegwi minn dan. Minflok ma niġġieldu dwar id-dettalji ta' drittijiet kollha nkunu nistgħu niġġieldu għal dan l-istatus. Unek għadin kalmu dwar il-kazijiet marbutin ma' ċittadinanza, dawn il-kazijiet li għedin qoddim il-qorti, dawn huma li xprun ta' diskussjoni. Ir-raġuni l-oħra għalfejn naħseb il-Parlament Ewropew għandu jitratta ċittadinanza Ewropea u għali għalkemm il-dokument tal-Kommissjoni fuq drittijiet ewlenin bħalma smajna għal għodu eh, u dokument eccellenti, però ma jisemmi iċ-ċittadinanza Ewropea u jekk hemm eh, istituzzjoni li għandha titratta din eh, l-istituzzjoni għall-Parlament Ewropew. Grazzi. Kessan msej banenix. Grazie ħafna. Issa qassi li kollegi jek għandhom xie kommenti is-surjar. Grazie ħafna. Dan huwa suġġett tal-aġenda tal-lum. Tal-aġenda kollha kemm U konna qegħdin eh, nisimgħu wkoll kwistjoni tlatati mal-laqgħa li kena għodu ma nistawx nkunu kontra drittijiet tal-bniedem għax naħseb is-sitwazzjonanza Ewropea għandix rol fil-Brexit għax jiena wieħed minnhom illi ħasbu illi mhux se jkollna Brexit ħsibna illi forsi jkunu ras imras imma ħsibna li ma jkunx hemm ir-rebħa tal-Brexit qatt ma ħsibna fiċ-ċittadinanza Ewropea għax qatt ma ħsibna li se jkollna Brexit u l-oħrajn laqas biss tkellmu, laqas poġġuha fuq l-aġenda politika tagħhom għax jekk wieħed ikun irid il-Brexit ovvjament, konna nkunu kawtira wieħed minn dawk li jgħidu l-għanna bżonn niskuraw il-drittijiet taċ ċittadini fuq il żewġ naħat jiġu rispettati ċittadini tar renju Unit li joqogħdu stati mill tal-Unjoni Ewropea u viċi versa. Ċifri l-idea hija dak imsejħa ċittadinanza assoċjata mhix xi ħaġa li se ninjoraw, ma nkunu prudenti għax frankament da kollu jeżisti f'pakett wieħed. U Sinjura Katin Darling kienet tajda l li din hija deċiżjoni tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u ovvjament ma nistgħux liv nitkellmu fuq id-dritti ta' minna ma nistgħux nirawhom għax għandna affarijiet ekonomiċi ma nistawx nqodu nġebdu ma' xulxin, le. Mżon nużaw il-loġika u għalhekk nitlob illi nagħtu attenzjoni partikolari għal dan l-aspett. Għal dawn id-drittijiet tal-Unjoni Ewropea u tkun ħaġa tajba illi nżommuhom. Nożżuhom li kieku neskluduhom mill-ħidma tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal għax hemm il negozjat hemm il-gvern tar-Renju Unit, imma jekk jew hekk hemm bżonn li ħallu l-affarijiet miftuħin kif huma u nipprovaw ikonna ħafna u ħafna informazzjoni. Grazzi ħafna. Sinjura, Darling Giva, suġġeriment prattiku. Jiena ma' din il-petizzjoni kien hemm ukoll dokument detaljat illi tkellem fuq il-kwistjonijiet u l-Parlament se joħroġ b'riżoluzzjoni wara il pawza tal-sajf fuq id-drittijiet taċ-ċittadini bħala parti mill-proċess ta' Brexit forsi nistaw in resqu dan id-dokument lil dawk kollha li huma responsabbli għal l-ewwel abbozz ta' din ir-riżoluzzjoni biex hekk inkunu nistaw kemm jista' jkun inlaħmu Eh, din ir-riżoluzzjoni permezz tal-petizzjoni. Grazzi. Kellimni miss Iva. Naqbel 100% ma dak li qalt il-kollega Katin Darling. Jiena xtaqt nagħmel punt malajr fuq din il kwistjoni tad demokrazija għax naħseb illi huwa punt importanti illi ġi diskuss ftit tal għodu imma minix żgura jekk fi fimniħ dal-punt għax fil-fatt dawk li ġew dal-għodu dak ċittadini Ewropej illi joqogħdu fir-Renju Unit u rappresentanti tagħhom kienu għaw dal ma setgħux jivvotaw fir-referendum. Ġifieri l-istess bħal elezzjoni ġenerali tal-Ingilterra, ġifieri ma jinkludux il-ċittadini Ewropej u dawn it-3.5 miljuni li ilhom joqogħdu fir-Renju Unit għal bosta snin ma setgħux jivvotaw fuq il-futur tagħhom u dinja ħaġa ta' għallu kasa għalija u kien hemm l-menta. U għalhekk naħseb illi meta nfasslu din ir-riżoluzzjoni għandna bżonn fissem il-Parlament insemmu dan il-punt għax dawn in-nies daw ċittadini Ewropej ġie mixħutilhom dan id-dritt u għal daqstant ma rridux ninaraħ dan il-punt. Grazzi. Grazzi ħafna. Xi ħadd li jħu jħu l-kelma? Tajb wis, mela. Se nħallu dawn il-petizzjonijiet, grazzi ħafna sur Venables. U għalhekk il-petizzjoni tibqa' miftuħa u aħna se nsegu minn qrib ħafna dak li sejġri u niskurak ukoll illi senżomuk nżommuk hemm il-minuti ta' kull petizzjoni u dawn jiġu rikordjati u se jaslu fuq il-iskrivanija tas-sur Barnier. U għalhekk se jmorru qudiem il-Kummissjoni u dawn il-petizzjonijiet ukoll aħna se nsegwhom mill-qrib ħafna. Meta ikollna il-parir tal- tal-Parlament, grazzi ħafna Sur Venables, u se nkomplu dialogu miak. u għadderba ikonna xi riżultati tanġib tan-negozjati nerġgħu naġġornakom. Grazzi ħafna. Issa morra petizzjoni ta' Robert Westney, petizzjoni 0802 tal-2016 il- petizzjonant mhux eh, hawnhekk imma s-sur Kobet se jitkellem minn floku, grazzi ħafna, s sur Wesni jiddispjaċih li ma setax ikun hawnhekk magħna illum. Taraw mill-petizzjoni li l-petizzjonant qed jargumenta u jgħid palma qed jagħmlu oħrajn ukoll li qed jgħid jekk javvanza l-Brexit it ċittadinanza Ewropea kontra r-rieda tiegħu u Dan qed jgħid illi tassew turta daw kollha illi votaw biex jibqgħu u kif intqal inżid għal dawk illi ma setawx ukoll jivvotaw dan ir-referendum. Il-petizzjonant jagħmel l-analoġija ta' l-Alleanza Nazzjonalità jaf illi mhijiex eżattament l-istess kunċett legali imma huma qrib ħafna ta' xulxin u jgħid ukoll illi skont l-artiklu 13 u 17 tad Universali Universal Drittijiet tal-Bniedem taħt il-klim ħadd ma jiġix miċħud mod arbitrarju tal-nazzjonalità tiegħu hemm garanzija ċittadinanza wieħed ma jistax jiġi miċħud mod nazzjonalità kontra rida tiegħu u bħala analoġija dan hemm bżonn jiġi applikat ukoll għaċ-ċittadinanza Ewropea u għalhekk qed tistaqsi l-Unjoni Ewropea biex issib mezz biex tippermetti dawk ċittadini Ewropej illi saqsu għaliha illi iżommu ċittadinanza Ewropea wara l proċess ta' Brexit. Issa qed nara illi l il proposta qudiemna proċeduralment tagħmel referenza għal din il-petizzjoni tibqa' miftuħa ovvjament u, u tmur quddiem il-Kumitat Libe u nixtieq ngħid illi din hija ħaġa xirqa ħafna. Jekk biex insommu iċ-ċittadinanza Ewropea kif qed jiġi suġġerit ikun hemm bidla fit-trattat, allura l kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali huwa l forum adattat imma huwa jekk hu possibbli kif għadu kemm suġġerixxa is-sur Venables illi nżommu din il-possibilità miftuħa mingħajr ma nbidlu trattat, allura il-Kumitat Libe suppost jitratta u għandna bżonn naraw iż-żewġ alternattivi f'Sur Verhofstadt bħala rappreżentant tagħna li timmexxi fissem il-Parlament fil-proċess ta' Brexit bħala membru tal-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali se jkun jaf xed jiġri Deġa għandhom għandu l-kollegi li juraw interess kbir din l-idea u għedin jaraw il-possibilitajiet mill-perspettiva tiegħu. Nixtieq ngħid ukoll li dan il-petizzjonijiet kollha juru ħassib mill-qalb fost ħafna ċittadini l-Unjoni fil-Unjoni Ewropea jew fir-Renju Unit żewġ każijiet ma' validi u jħossuhom Ewropej jixtiequ jżommu din ir-rabta u għalhekk din kwestjoni ta' emozzjoni u ta' l għax hemm ukoll drittijiet legali tiġu perikolati se jiġu mneħħin jekk ikun hemm il-Brexit u li tagħmel parti mill-dibattiti usa fuq id-drittijiet taċ ċittadini illi ċittadini qegħdin se jesprimu ruhom issa biex inkunu ċerti mija fil-mija illi nżommu dawn id-drittijiet huwa biex inwafqu il-Brexit hemm nies fir-Renju Unit qed jargumentaw u jiena eh, nixtieq nħeġġeġ illi il-petizzjonanti li jagħmlu parti mill-moviment illi eh, qed jiġbor ħafna minn dawn in-nies qed jimmexxi kampanja m'organizzazzjonijiet oħra biex jippruvaw jwaqqaf il-Brexit. Imma jekk dan ma jiġrix jekk ikun hemm tassew so Eh, ftim ta' divorzju tal-Brexit finqas minn sentejn se jiġi qudiem dan il-Parlament għall iskrutinju u għall approvazzjoni jew għal rifjut. U il-Parlament elett mill-ċittadini ovvjament se jħoss illi huwa il dover tiegħu illi ħares lejn il-kwistjoni kif eh, drittijiet tal-ċittadini ġew rispettati u mħarsa U għalhekk apparti li wieħed jivvota iva jew le, il-Parlament għandu l-opzjoni bħalma għandu kull gvern imma għandu ġifiri l-asla qabel il-vot illi imur qoddim li CJ biex jisaqsi ġifiri li CJ jekk dan il-ftim ux f'konformità mat trattati inklusi wkoll il-Karta tad Drittijiet tal-Bniedem u ovvjament jekk il-qorti tajt le miex konformita ma' trattat u mal-karta ta' drittijiet tal-bnidem, allura ma jistax ikun hemm ġifieri din il-ftehim ta' separazzjoni tal-artiklu 50 u l kwistjoni ta' liġi u hemm bżonn li tkun f'konformità mat trattati u jkun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem issa. Jekk ikun hemm xi dubji fuq dan, dan il-Parlament hemm bżonn ikun lest illi deferixxi il-ftehim quddiem il-qorti quddiem li CJ qabel ma jivvota iva jew le fuq il-ftehim aħħari. Jiġifieri da se ovvjament se jgħaddi ftit żmien, il-qorti hemm bżonn tajt li twaqqaf l-arloġġ fuq dan il-perjodu ta' għox ta' sentejn imma dak li huwa importanti huma dawn id-drittijiet fondamentali taċ ċittadini. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Iva, kien intervent interessanti. Dan il-punt minnaħa tal-sur COVID. Kien interessanti għalija u personalment kien interessanti li nkomplu din diskussjoni fuq dak li jista' jiġri politikament jista' jkun perikolus ħafna fejn li siġe eh, twaqqaf il-proċess. Bżonn nkunu eh, eh, kawti ħafna. Dawk illi jappoġġaw il-Brexit jgħidu illi mbagħad il-Qorti Ewropa qed iġanna nagħmlu xi ħaġa u għalhekk jiena nissuġġerixxi illi nistennew sakemm għandna ftehim u mbagħad meta naslu għal kull parti naraw ukoll dawn postijiet fit-trattat fejn jista' jkun ta' vantaġġ u mbagħad fejn ovvjament hemm ukoll organizzazzjonijiet ċiviċi illi jgħidu le di mhix xi ħaġa li nistgħu nippermettuha għax qegħdin eh, f'aspett zvantaġġat Umbat fil-2019 jekk il-Britanċi jiddeċidu illi eh, jibqaw bat jikunem ovvjament eh, eh, kunu jistaw morru l-ura imma mill-għad demokratiku ek biss nkunu nistaw naslu dan huwa biss però opinjoni personali. Il-proċess ma wasalx għal konklużjoni tiegħu jew il-bot anzi u referendum jista' jasal għal ħruġ imma f'Brussell u fil-Lussemburgu ma nistgħux inwafquh il-Britanniċi biss jista' iwafquh u għalhekk hemm bżonn naħdmu. F'din il-perspettiva din il-petizzjoni tibqa' miftuħa sur kobet nadilek il-kelma. Jekk ma nixtieq inwiġeb għal dak li għattint President, ovvjament politikament huwa aħjar li kieku nwafqu il-Brexit illi eh, din wafqa tiġi mir-Renju Unit u hekk biss għandu jkun u hekk jista' jkun imma dak li għattien kien fuq il-fatt li niżguraw li kull ftehim fuq il-Brexit jirrispettaw id-drittijiet ta' ċittadini eh, eh, dawk tar-Renju Unit li jqogħdu fl Ewropea u viċi versa. Ġifieri d-drittijiet li jgawdu minnhom jistgħu jiġu miqutu minħabba dan il-ftehim u jiġri xiġri għal dak li huwa il-Brexit u n-nies qed jippruvaw iwaffqu l-Brexit fir-Renju Unit tajb imma dak li qed jiġri huwa id-dover ta' dan il-Parlament biex jiżgura illi ċittadini ma eh, jitilfux id-drittijiet tagħhom. Grazzi. Iva. Naqbel miegħek. U għalhekk il-xogħol f'dan il-Kumitat tal-Petizzjoni huwa importanti għax l-uniku kumitat għandu dan il-kuntatt eh, dirett maċ-ċittadin u għalhekk aħna għandna bżonn inkomplu għaddejjin anki hawnhekk fil-Parlament Ewropew u għalhekk aħna nżommu din il-petizzjoni miftuħa nerġgħu niġu lura għalija la derba ikonna xi riżultati tangibbli. Issa immorru għal petizzjoni li miss minn Edward Williamson li għandu xtaqsam ukoll ma' Brexit u il-petizzjonant jgħata hawnhekk. Sur Williamson jgħata hawnhekk? Naddilu l-kelma. Okay, so uh, this position was submitted in the emotive weekend din il-petizzjoni ġiet imess għal weekend wara r referendum forsi jgħid l-istess affarijiet li tkellimna fuqhom illum aħna imma dispeċini ħudu paċenzja dan ir-referendum eh, kien suġġett ta' ħafna ħsibijiet min-naħa views rjus kbar u għadin naraw ħafna pożizzjoni ta' politiki differenti. Min issa niddiskuti l-implikazzjonijiet imma qiegħed hawnhekk biex eh, nagħti tat-talba tiegħi u smajna mill ċittadini illi kif ukoll mill ċittadini tal- Renju Unit illi qegħdin ibatu l-konsekwenzi tal-Brexit fil-ħajja ta' kuljum tagħhom u importanti wkoll biex tissimgħu il nies illi jixtiequ jagħtu xhieda ta' dak li qegħdin għaddej minnu u li jixtiequ jipparteċipaw, jkomplu jipparteċipaw u e, jgħixu il-valuri tal-ideali tal-Unjoni Ewropea u da minkejja dak li l-gvern tal-lum jista' jiddeċidi jagħmel. Nemmen ukoll illi din ix-xewqa mhijiex waħda partiġana, ovvjament kellna rappreżentanti llum mill-partiti politiċi anki mill lejba Party, il-Partit Laburista u kena rappresentanta Sinn Fejn iktar kmini li wkoll tkellmu. Dan id-debattitu ħala nies li qed jaqblu ma' xulxin ma li ħaġa stramba fil-Parlament anki fil-ħbib tiegħi stess u naħseb jekk hemm ħaġa pożittiva li ħarġet minn dan il-proċess għal dak li was-sud soċjali tiegħi illi jiena tkellimt pratikament ma' nies fir-Renju Unit kollu illi s-soltu ma' kieku ma' kollix l-opportunità illi nitratta magħhom, niddialoga magħhom Nasab il-Renju Unita għandu bżon periodu dimu ta' riflessjoni, jiġri xiġri, u nittama illi minn dan il-periodu Renju Unit joħroġ demokratikament intatt u jkun hemm il-fiduċja mill-ġdid. Meta il-pajjiż joħroġ minn dan il-proċess nittama illi dak illi deċidew l-Unjoni Ewropea fuq ċittadinanza ċittadini tar-Renju Unit li jkunu hawnhekk fl Ewropea jew viċeversa, dan ikun jista' kemm xejn itaffi il dan il-proċess illi kien tant polarizzat u għaldaqstant meta naraw dawn il-ħsibijiet u provokazzjonijiet nazzjonalisti dan huwa forsi dinja forsi stqarrija ovvja għalikom imma ma nafx kemm minnkom taqraw il-gazzetti popolari fil-Renju Unit imma jekk joġobkom kunu għafu illi mhuwiex l-uniku aspett ta' dibattitu politiku fir-Renju Unit. Insaqsi wkoll jekk id-diskussjonijiet fuq dak illi aħna qegħdin insaqsu għalih fil- l-Irlanda ta' fuq għal dak li huwa l-ftehim ta' Good Friday u dak li aħna nixtiequ bħala drittijiet għal poplu għal ċittadini tal-Irlanda ta' fuq jista' japplika wkoll għal ċittadini tar-Renju Unit jew ta' eh, residenti Ingliżi fl-Unjoni Ewropea. Napprezza illi id-dibattitu fuq l-Irlanda ta' fuq u wieħed speċifiku ħafna, imma naħseb illi hemm bżonn illi nkunu nistaw namlu dak li huwa sow u nitalmu ukoll u eh, nittrattaw il-bqija tal-ċittadini eh, tal renjuni l-istess. Issa wkoll għandi xi ftit mistoqsijiet biex ikun hemm iktar visibli viżibbli min-naħa tal-Unjoni Ewropea u insaqsi wkoll illi u biex ikun hemm konsens fost il-partiti politiċi imma tassew insaqsi li dawn il-prinċipji ma jkunux eh, partiġani u ma prinċipju fondamentali. U jidher illi sfortunatament ħafna mill-dibattitu huwa fuq linji partiġani u lekin ħeġġeġ rappreżentanti fil-Parlament Ewropew illi jagħmlu dawk li jistgħu jagħmlu dak li jistgħu biex jikkonvinċu l kollegi politiċi tagħhom biex jipparteċipaw iktar f'dawn il-proċeduri, proċedimenti. Anki dawk illi qegħdin bħala kontraparti jistgħu jagħtu l-veduta tagħhom u naħseb wieħed mill-problemi ta' it-debattitu huwa li qegħdin pritkaw li dawk li diġà huma konvinti u maħniex qed ninvolvu dawk illi ma jarawx l-importanza ta' dawn id-diskussjonijiet. Allura, biex nagħlaq jiena nifhem li hemm diversi kwistjonijiet konstituzzjonali imma nixtieq nirrepeti appell u talba minn qalbi biex ninkludu ċ-ċittadinanza kollha tar-Renju Unit f'kull ċittadinanza li jista' jkollha x'taqsam għall-futur u nsejjaħ għal kreativita ta'kom permess ta' kull trattat jew vettur oħra biex tieħu tieħdu e, tmexxija f'din. U mhux titrattaw bħala biex sempliċiment pakket e, ta' negozjati. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. Nixtieq ninformakom sempliċiment l-ewwel ħaġa grazzi ħafna. Jiena qed nisma' ħafna, qed nisma' dak li qed jintqal, qed noqgħod attenċ qed jiġri f'din il-Kamra f'din f'dan il-Parlament ħafna drabi xi ġematejn jew darba fix-xahar ikun hemm smieħ fuq il-Brexit. Dejjem hemm xi ħaġa għaddejja hawnhekk bħalissa u allura il-Parlament qed iżomm għajnejh attenti fuq is-suġġett u qed naħas lej dettalji kollha. Jien għandi espert tal-liġi internazzjonali ħabib tiegħi imma daw iktar tard jisemmu leħinu f'daw in-negozjati li huma parti minn proċess eh, twil ħafna komplikat inna deċeni ta' snin biex naslu għawnek u da mux sa' jkun proċess sempliċi biex nsolvu l-problemi. Soċjetà Britannika, l-maġġoranza tagħha li forsi tħoss li forsi ma kienx eh, id-deċiżjoni tajba. L-ewwel petizzjonanti lum qal li jkunu aħjar li wieħed jibdel femtu minn opinjoni ħażina l-opinjoni aħjar waħda tajba. Jiena naħseb li fidejn iċ-ċettidranza tar-Renju Unitu. U sanatek il-kelma. Iva, grazzi ħafna u grazzi l sur Williamson li huwa konstituent tiegħi minn Londra. Nixtieq ngħid biss xi ħaġa dwar Londra u bliet oħra kbar fir-Renju Unit li votaw biex jibqgħu hawnhekk iżjed ftit iżjed minn 60% votaw li jibqgħu ġewwa, anke l-Iskozja votat li tibqa' ġewwa. Is-Sur Williams intkellem fuq id-diviżjoni ta' soċjetà tar-Renju Unit. Naf li mhux faqtu li tgħid hekk, imma dak huma punt li tqajjem u importanti li aħna nitkellmu fuqhom dawn. Żgur li hemm qasma bejn żoni urbani u żoni rurali u eh, dawk Eh, industrialment odma. Jien inħoss li jkun tiq ħafna dal-kumitat illi jkun jaf illi kien hemm eh, opinion polls li qed jibdu li qed jibdlu l-opinjoni tagħhom fuq is-suġġett li jitilqum l-Unjoni Ewropea. kien hemm żewġ reċenti qalu li jissem maġġoranza li qed tajt li jiddispeċihom bil-vot li tefaw biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea. Allura nċaqliq fil-proċess demokratiku. Għax mik kwistjoni ta' id-demokrazija ma titlobx ritratt e, wieqaf imma e, id-demokrazija hija xi ħaġa li tibqa' dejja. Iva għandek raġun f'ċertu sens li huwa fidejn in-nies li jieħdu d-deċiżjoni ħarija, ma fil-fatt din hija Eh, avventura komuni kienu nies britanniċi illi għamlu d-deċizjoni, ma insomma, mux ma għamlu ħafna, inqas minn 2% li għamlu differenza. That, so, you know, we are, it is a very divisive decision. Id-dinja deċizjoni, deċizjoni, deċizjoni diviziva ħafna u ma nafx niddisputi kemm kienet ħaġa demokratika u ma mlitx il-ħajja ħjar issa li għanna gvern ta' minoranza li għandu kull intenzjoni li ikompli għaddej bil-linja ta' ħsieb illi ħaseb mod oriġinali. l landa ta' fuq hija problematika l-Irlanda tisfel ħatibqa fl-Unjoni, allura il-problema tal-frontiera, tal-frontiera kif se tibqa? Ħadd ma jaf. Waħda minn ħafna diffikultajiet dan il-proċess kollu. U ma sarx iktar faċli il-ftejim fin nata fuq tal-Irlanda issa eh, waqa' Iġfiri hemm ħafna affarijiet u allura huwa utli għall kollegi tagħna hawnhekk li jifmu jiena qatt ma qatt emmint li r-referendum huwa ħaġ kaxxa mal-waqa. E, e, in-40 sena fl-Unjoni Ewropea huwa diffiċli ħafna, jirrikjedi ħafna żmien biex tħol dak li sar f'40 sena. dan biex inkompli ma dak li ntqal Mr. Williamson. Naħseb huwa pjuttost importanti nagħmlu dal-punti li għax ovvjament il-pożizzjoni tal-Renju Uniti hija relevanti għal dak kollu. Kisra nsejpen ix. ħafna. Ovvjament aħna ħanaħdmu flimkien ma l-imsieħba kollha interessati, ma l-kumitati interessati. Kull fejn hemm kumitati jridu jiffaċċjaw daw l-aspetti. Aħna ħanna tmu miqrib ħafna magħhom. Jiena sempliċiment nixtieq ringrazzja Sur Williamson qed tajt il-kellima għall preżentazzjoni ta' dil-petizzjoni. Speċjalment nirringrazzja il-ħafna ħafna ċittadinanza britanniċi li kitbu l-MPs, mux dawk ta' Renju Unit biss, imma diversi. Giffer Hoxtaċ għal fil-plenarja li rċiva mijiet ta' e-mails minn nies għallulu li xie jitilfu ċittadinanza, dirtijiet ta' ċittadinanza u kwistjoni tagħhom li jiexu barra jew li kollom impatt dirett fuqhom fil-ħajjiet tagħhom bħala riżultat ta' referendum. E, mhux tan daqsija kemm huma apprezzaw l-Unjoni Ewropea u l-valur miżjud ta' dik iċ-ċittadinanza Ewropea bħala ċittadini tal-Ewropej e, li jgħixu fir-Renju Unit. U dak dal-messaġġ e, instema u bidel l-atmosfera ta' dibattitu fil-Parlament Ewropea. Dan fisser li ħafna mid-diskussjoni dwar ċittadinanza tal-Renju Unit saret eh, diskussjoni iktar wiesa, mhux għal biss għal dak 4.5 miljuni u 105.5 miljuni li ta', ta nis mir-Renju Unit li jgħixu jaħdmu f'partit oħra tal-Unjoni Ewropea ma fuq il-perċezzjoni fuq minn fushom daw in-nies mir-Renju Unit. U għen biex jinbidel id-dibattitu fil-Parlament. U xi ġimatilu jew xar smajna dibattitu e, konġunt bej il-PETI u l-Kumitat ta' Libertajiet Ċivili. Daħarix mi diskussjoni dak ismiħ jina pjuttost kont irrabjata fl-intervent qabel fuq il-partiċipazzjoni ta' din il-laqa li f'dik il-laqa ħna kellna partiċipazzjoni mill-UKIP u parteċipazzjoni mill-Euroxettiċi u taw l-opinjoni tagħhom fuq dan mistoqsijiet. U dak li nansib li jinkwetani l-lum huwa li għandna ċittadinanza ġejjin fil-Parlament Ewropew jieħdu l-ħin biex fil-fatt jitkellmu lill-MPs b'mod dirett u MEPs li defendew li nitilqu mill-Unjoni Ewropea li ir-Renju Unit jitilqu mill-Unjoni Ewropea ma jkollhom ma jarawx li jkollhom iż-żmien il-kuraġġ eh, li jiġu għawnek jiffaċċaw iċ-ċittadini li jiġu għawnek. Kina naħseb li dinja eh, tort tana, hija inġusta, nies li għajmu mistoqsijiet għal-Parlament Ewropew. U din tirrabjani. U importanti najdu illi jintom ħattu żmien mill-ħajja tagħkom biex tixu l-Parlament Ewropew biex tippreżentaw dan mistoqsijiet u jiena tamajt li ċerti MEPs li ħaddu ħafna ħin u żew ħafna risorsi parlamentari biex jitkellmu kontra l-Unjoni Ewropea ma jkunux hawnhekk għaliex u biex jgħidulna għaliex ħadu il pożizzjoni biex jassigura li jkun hemm konsens bejn il-partiti kollha fuq iċ-ċittadinanza tal-Renju Unit u r-drittijiet tagħhom kif smajna l-lum f'dil-laqgħa. U nipproporaw niproporaw rizoluzzjoni wara s-sajf u nkunu żgur li f'dik ir-riżoluzzjoni mhux biss nirriflettu it-tħassib tal-4.5 miljuni imma wkoll it-tħassib taċ-ċittadinanza eh, tar-Renju Unit li jgħixu fir-Renju Unit li jridu jżommu d-drittijiet tagħhom għax din hija kwistjoni ta' legali irridu naxxu l-prinċipju tal-fatt li hemm ħafna u ħafna miljuni ta' Britanniċi jikkonsidraw li l infushom Ewropej u jħossu qed jitilfu xi ħaġa anke jekk huma jibqgħu e, fuq gżejjer tagħhom stess. Peter. Biex inżid biss ma' dan Il-grupp tiegħi aħna m'għandniex bidnis britanniċi. Nixtieq ngħid li kellna headline kbira, Brexit meets Brexit, il-grupp tiegħi eh, ħadem ħafna, ġielet biex ikun hemm ikun hemm riżoluzzjoni mingħajr it-tikketti e, kontra l-Britanniċi. Ninkoraġixxu allura li n-nies mir-Renju Unit biex jinsistu fuq il prinċipi tagħhom biex hawnhekk fi Brussell biss imma ġewwa imma ġew pajjiżhom stess. Il-fatti kollha fuq il-Brexit ikun relevanti ninkomplu jimpoġġu l-argumenti tagħna nagħmluh b'mod pubbliku mhux hawnhekk biss aħna hawnhekk tagħna nagħmlu mill-aħjar imma il-petizzjoni hemm bżonn jibqgħu miftuħin imma intom tridu titkellmu u tippritkaw ġewwa pajjiżkom inkunu żguri li d-dirtijiet tal-bniedem ma jaqgħux ma jispiċċawx matul il-proċess. Grazzi ħafna lilek. għaw iżjed minn jixtieq jitkellem le minn qed nara ħadd. Dan huma petizzjonijiet importanti ħafna. U dak li ntqal huwa importanti. F'dawn l-aħħar li ġimgħat fir-Renju kien hemm avveniment kbir ħafna nies esprimew nuqqas ta' sodisfazzjon fuq is-sitwazzjoni. Ġġara l-Prim Ministru Mej għalet fir-Renju Unit li d-deċiżjoni kienet saret b'maġġoranza żgħira u li dik id-deċiżjoni hemm bżonn tiġi segwita u rispettata. U għaltilhom tuni mandat qawwi. Ġara darba tuni dak il-mandat jiena naħdem fuq dan. Iċ-ċittadinanza x'qalet il-Britannika? Le, le. Allura jina din nara li hija mistoqsija miftuħa fuq soċjetà Britannika allura huwa utieq li nibqgħu għajnejna fuqha il ħaġa u l-fatt li intom kull ċittadin Britanniku huwa merħba bih bil-kbir hawnhekk bħal kull ċittadin ieħor anka jien sinjur il-petizzjoni tiegħek tibqa' miftuħa u nitolbukom biex tiġu lura jekk ikonna bżonn. Jonathan Guthridge ukoll huwa eh, ċittadin Britanniku Dija petizzjoni wieħed wieħed il-batnej u għaw il-petizzjoni prezenti. Grazzi, jiena ċittadin fil-Renju eh, Unit l-antija ju identifikaw l-aħjar proċess possibli eh, bħal kull stat membru li forsi jitla mill-Unjoni Ewropea, dal-proċess għandu jirrispetta il-ċarta e, ta' drittijiet fundamentali, dal-proċess għandu jinkoraġixxi l-parteċipazzjoni fin negozjati u għandu la possibilità ċittadinanza biex appellaw minn deċiżjoni li jmorru kontra il-drittijiet tagħhom. L-artiklu 50 imur kontra u allura l-Brexit ħajpoġġi preċedenti influenzjali dwar kif wieħed jaġixxi fuq iċ-ċittadinanza u hemm riskju għal futur taċ-ċittadinanza Ewropea li tiġi determinata mhux b'konsiderazzjoni ta' diritti fundamentali imma seta ta' seta, seta ta' stat. Il-petizzjoni titlob għal komunikazzjoni diretta għal dak li għetiġu jkollna ċans li nirrispondu u informazzjoni ta' fatti biex għamla possibli biex ikun hemm appell minn naħa ta' ċittadini biex jappellaw fl-opinjoni tiegħi l-Unjoni għandha torganizza smijat mal-Unjoni mal-Ewropa kollha inkludi inkluż il-Renju Unit fuq il-fatti u provi dinja fuq eh, amministrazzjoni effettiva u biex inti tqum u tiddefendi iċ-ċittadinanza u kooperazzjoni Ewropa. Jien qed nitlob kjarezza għal eh, kif qed isir il-proċess b'mod legali ġara darba jispiċċa il-proċess. li nidefinixu kif issir u l-affarijiet huwa importanti għax li paħna aħna kif nifmu l istituzjoni l-Kostituzzjoni Ewropea kif jintużaw mill-ċittadini biex influenzaw il-proċess u jappellaw kontra kull inġustizzja li tidher. ċittadinanza Ewropea hija addizzjonali ma' dik nazzjonali, hija ċittadinanza sopranazzjonali li hija komplementari għal dik nazzjonali ma' distinta minna bħala ċittadin jien nista' nara li hemm rabta bej e, ċittadinanza nazzjonali ma' dik sopranazzjonali ma' nista' nara wkoll il-valur differenzi. Jiena nagħti valur il, il, il, il, il il-fatt li jiena ċittadin tal-Ewropa u l-importanza wkoll biex jiena nqum u niddefendi d-drittijiet kollha tiegħi. Allora mhux biżejjed illi r-rabta bej iż-żewġ tipi ta' ċittadinanza tfisser li dik sopranazzjonali tisparixxa ġara darba jiddeċidi jekk xi nazzjon u jina nħossni rabjat meta naddu minn din il-problema u, u li tilliberani mill din iċittadinanza. ċittadinanza Ġustizza naturali titlob negozjati bejn l-Unjoni u t ċittadini tagħha fi żmien meta iktar faċli u iktar faċli li wieħed jaqsam informazzjoni bejn nies u li jisma' l-fuċijiet tagħhom u mhux qed etiku sensibbli naħallu referendum nazzjonali biex item eh, ċittadinanza sopranazzjonali iċ-ċarta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea jgħid li dritt ta' kull persuna tinstema għal kull miżura individwali li teffettwa il-ħajja tagħha għandha tittieħed. Allura l-individwu għandu jinstema biex rridu naħdmu flimkien fi proċessi ta' parteċipazzjoni biex jitlu f'komplessità waħda mill-kawżi nuru kemm kif ikunu marbuta l-opinjoni differenti biex namlu possibbli biex inniġġeneraw tija ġodda u nifmu fejn bejn nies u fazzjonijiet. Allura jina nixtieq insaqsi li l-Unjoni Ewropea timplementa programm ta' smieħ biex tisma' lin nies kollha li jaqsmu provi dwar kif tmiem iċ-ċittadinanza ħadd effettwajlhom. Din għandhom parti mill mill-proċeduri eh, formali u dissinjati biex jiġbru provi b'mod illi tevita konflitt. Evidenza miġbura għandha tkun rapportata lil tim ta' negozjati Ironikament forsi l-Brexit wetta dak li kif iddeskribejt jien jagħti opportunità għal demokrazija iktar inklużiva illi tafas biex kien parteċipazzjoni fl-Unjoni u li għandu xaqsam bej parteċipazzjoni bejn ċittadini tar-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea għandu jkun hemm aċċess u opportunità inġusta biex influenzaw dak illi qed se jiġri bil-ħajjiet tagħhom u drittijiet tagħhom. Grazzi ħafna. Mana. Kisem sejpen Szeretném önt is biztosítani arról, hogy mi... Grazie, Hafna. ħana ħan diskutu, kun diskutu, ħan diskutu kull pass għamni dal parlament U li kollox jimxi b'mod trasparenti u kollox jisir pubbliku. U l-kwistjoni għadha mhix magħluqa baqa' sentejn qudiemna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 hearings, public hearings. Aħna jkollna dawn nismieħ fuq aspetti differenti tal-Brexit u affarijiet li jisemmew. Però l-petizzjonant għandu raġun, għandu jkollna sistema b'mod li nifaċilitaw l-opportunitajiet ta' ċittadini affettwati wkoll għandhom eh, stess kelkom tieħdu l-inizjattiva ħlejtu ħinkom u koll u fluskom forsi u koll eh, biex tamlu dan. Rridu nżammu f'moħna li hemm ħafna ċittadini li m'għandhomx dawn il-possibilitajiet li jagħmlu l-istess ħaġa bħal ma miltu intom. U wisq nibża li għandela oħra jena, irrid nattendi għal xi ħaġa oħra dal-waqt. Jiġifieri ngħid biss li wara li smaj dawn il-petizzjonijiet kollha kull waħda li tesplora perspettiva differenti tal-problemi li nibtu mill-Brexit, kull waħda poġġata minn nies differenti wkoll. Unżommu f'moħħna l-petizzjoni ta' hawnhekk huma il-ponta tal-iceberg biss. Dan kollu juri Xinu ma' sensazzjonijiet eh, brabta ma' dan ħafna ċittadini eh, tar-Renju Unit jew bħala sentimenti jħossuhom Ewropej jew minħabba il-prattikalitajiet ta' kif jispiċċaw affettwati id-drittijiet tagħhom. Dak li qegħdin nisimgħu aħna u anki brabta ma' sessjonijiet oħrajn dan kollu huwa ta' importanza kbira m'għandniex ninjarawhom dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna. Grazzi l-sur Gatreġa l-petizzjoni, grazzi tal-li prezentajt ilna. Il-petizzjoni tibqa miftuħa. Dennis Hicks issa. 808 għandek il-kelma. Grazzi ħafna ta' din l-opportunità biex nindirizza lil dawn in-nies miġbura hawnhekk Daqxej ta' kontest, jiena qatt ma kont involut fil-politika f'ħajti dinja l-ewwel darba. Jiena demmi wasal fi stadju fejn jiena rrifjutajt il-parlament tiegħi ċħattu għaliex ma nemmenx li l-politiċi ta' pajjiżi u ma ta' użu għalija u rrikorrejt hawnhekk jiena xogħol huwa noħloq il-ġid għom li però ma tantx nifhem fil-liġi Ewropea, ovvjament għamil riċerka fid-direttivi, eċetera. Tamajt li ndaħħal eh, regolament liġi ukoll fil-kompanija fejn naħdem, però din l-ewwel darba l-qatim nisma' l-politika f'ħajti. Inna nixtieq ninforma l-Kumitat dwar l-alternattivi li jistgħu isiru. Jiena mill-isfond tiegħi aktar fokat fuq ir-riżultati. Nixtieq nagħmel xi punti fil-ħames minuti li ġejjin. L-ewwel punt li jorbot mad-diskussjoni ta' dalodu huwa dan. Jiena ma naħux gost eh, li wieħed jużani bħala ċippa ta' negozjati f'din id-diskussjoni. Jiena naħseb li l-idea Ewropea tibbenefika kieku ċittadini tar-Renju Unit jinżammu fil-familja tal-Unjoni Ewropea. Jiena nemmen li għattul iż-żgħażagħ tar-Renju Unit se jitolbu biex nerġgħu nidħlu. Jiena nixtieq li l-Parlament Ewropew jiklassifika l-Brexit bħala każ speċjali ħafna u għabbażi ta' dan isib xi mod kif jagħti modija aċċelerata għaċ-ċittadinanza għal nies mir renjonijiet li ikunu konformi ma' ċerti kriterji deċiżi mill-awtoritajiet. Da xej ta' kontest, jena wasal fil-Belġu f'Ottubru 1991 batet nil-kumpanija li kont naħdem magħha. Imbagħad iżżewweġt mara Franċiża, l-mara Franċiża, il-ġenituri tagħha kienu Pollakki, huma kienu ħarbu mill-Polonja Eżattament, qabel ma bdiet it-tieni gwerra dinjija, kellhom jieħdu deċiżjoni huma kux se jibqgħu hemmhekk jew inkella jaħarbu xil-familja tagħhom fi Franza. Għandi żewġ titfal bilingwi ċittadini Franċiżi u tar-Renju Unit eh, jagħmlu PhDs f'Londra bħalissa. Ġifieri kif tistgħu taraw, jiena nirrappreżenta wieħed mill-aħjar eżempji tal-ideal Ewropew Tistaw taraw għalfejn issa konfuż. Konfuż ħafna minn dak li ġara fis-sistema politika tagħna fir-Renju Unit. Jiena eh, sorpriż ħafna lil politiċi tagħna u l-medja tagħna ippermettew li jkun hemm dan il-gideb dawn is-simplifikazzjonijiet ukoll biex dawn jidher determinaw ir-riżultat ta' referendum. Ħan nispjegalkom da xejn aktar. Wara ir-referendum jiena ħassejt bħal kunja ta' tiegħi Pollakka nieħu deċiżjoni jekk għandix taħrab mill-Polonja jew inkella le. Għaliex issa qed insib li jiena għandi jassi finanzjarji akbar fil-pensjoni Belġjana tiegħi milli għandi f'dik Britannika jiena ngħix fi Franza, però b'xorta ħażina eh, għattajt sena fir-Renju Unit u dan ifisser li jiena tlift il-kontinuità kollha ta' residenza. Jiena nittama lill parlament Ewropew bħala l-aħħar istituzzjoni demokratika taċċetta li l-aktar mod sempliċi għal persuna bħali biex issolvi d-dilemma tagħha huwa li tikseb nazzjonalità ta' stat membru ieħor. U jekk forsi ssibu xi mod kif tipperswadu l-pajjiżi Ewropej biex jaċċettaw l-Brexit huwa każ speċjali, għandkom każ għandkom ċans tajjeb li xejnu din il-lotterija. Jiena, eh? xtaqt kelli nannu Irlandiż, però m'għandix. Jena l-kontinuità tlifta ma jistax ikolli nazzjonalità aċċellerata hawnhekk. Se nispiċċa biex ikolli eh, tfal Franċiżi eh, proprjetà fil-Belġu, daqs se jkolli bżonn viża biex ikolli aċċess għalihom dawn. Jiena wara li ġejt fl-1991 id-deċiżjoni tiegħi kienet li nibqa' hawnhekk. Mbagħad ħaġa oħra u legalment forsi eh, dan mhux korrett, però jiena nħoss li l-Unjoni Ewropea eh, daħħal tinvolvi lil dawn in-nies fin negozjati tagħha inħoss li qed inkun diskriminati jiena bbażi tan-nazzjonalità tiegħi, ma naħsibx li huwa ġust ir-Renju Unit ċaħdiżlu dan il-prinċipju ta' diskriminazzjoni għal bażi ta' nazzjonalità, però naħseb li eh, l-Unjoni Ewropea se tibqa' żommu dan il-prinċipju. Nixtieq ngħid ukoll li dwar it-talba tiegħi ċittadinanza kif qed din kienet l-lotterija jiena applikajt għalija ċittadinanza, nistan nerba erba' xhur weġi jibassa, issa wasalt fl-istadju fejn se napplika wkoll għal karta ta' soġġorn Franċiża għaliex jien imħasseb dwar x'se jiġri sena u nofs Għandi bżonn alternattivi biex inżomm il-ħajja li bnejt jiena, bnejt ma' familti. Forsi biex nikonkludi, ngħid ħaġa waħda dwar xi punti li semmew illum. L-ewwel nett intom tirrealizzaw li meta jiena smajt il-kelma reċiproċità fil-linji gwida tan-negozjati ħaġa bħal din ħasbitni ħafna. U t-tieni ħaġa hija li jekk l-Unjoni Ewropea tista' tkun ġentili biżżejjed li tippermetti lir renju Unit li tibqa' fl-Unjoni Ewropea, Forse naqsam ħsib eh, ma'kom. Il-negozjati għandhom jintemmu qabel il-miliet b'mod li ċittadini tal Unit ikollhom sena biex ikunu informati dwar il-konsegwenzi. Għaliex il-konsegwenzi tatlu ma kienux koperti mir-referendum waqt il-referendum. U naħseb bħal ħafna kompatrioti li meta l-konsegwenzi tluq isiru magħrufa hemmhekk se jkun hemm bidla fl-opinjoni tan-nies. Grazzi ħafna nittama li ma domx nitkellem, grazzi. Köszönöm szépen én is, kollega kolléga Grazzi ħafna. Mr. Corbett, punt wieħed qabel ma nitlaq. Il-petizzjonant semma l-possibilità li jkun hemm qbil fuq il-kwistjonijiet kollha marbutin maċ-ċittadinanza qabel il-miliet fl-ewwel round tan-negozjati. U dan wassalna l-problema li anki jekk jintlaħaq dan fuq il-prinċipju li xejn ma jkun maqbul sakemm ma jkun hemm qbil sħiħ, iċ-ċittadini mhux se jkun jafu sal-aħħar net tan-negozjati dwar jekk dak li kien maqbul u x'se jkun fattibli jew inkella le. Dan ġenna nistaqsu, jekk jistax ikun hemm ftehim separat eh, fuq drittijiet ta' ċittadinanti ta' ċittadini xi ħaġa approvata fil-bidu tan-negozjati b'mod li ma jibqgħux miżmuma ostaġġi n-nies. It-tweġiba ta' Sur Banier kienet li artiklu 50 jirreferi għal ftehim fis-singular, ftejim wieħed iġifieri. Hemm xkiel legali jiġifieri biex isir dan. Fis-smieħ dal ordu fil-Komitat ta' Affarijiet Kostituzzjonali diskutejna dan maqat ta' esperti legali u intqal li minkejja kollox jekk ikun hemm ftehim sodisfaċenti fix-xhur li ġejjin fuq din il-parti jista' ikun hemm skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit fejn iż-żewġ partijiet jimpenjaw ruhom biex jimplementaw dak li ġi maqbul jiġri x'jiġri, rispettivament min jiġri fil-qija tan-negozjati permezz tal-istrumenti legali neċessarji u naħseb li din hija xi ħaġa li l-Parlament għandu ikompli segwija anke l-Parlamenti Nazzjonali forsi wkoll jistgħu jagħmlu dan għaliex dan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 li dawn huma affarijiet eh, estremament importanti. Għadna kif bdejna nindirizzawhom dawn affarijiet. Hija kwistjoni ta' prinċipju din, eh, dawn affarijiet li rridu jkunu indirizzati. Dak li qiegħed jiġri dan it-tentattiv li tiġi rranġata din id-deċiżjoni ħażina, eh, dan jista' isir hawnhekk. Forsi nistgħu nreġġgħu lura din id-deċiżjoni, però xi ħaġa bħal dejn fidejn iċ-ċittadini tar-Renju Unit. Petizzjoni tibqa' miftuħa, nibqgħu nimmonitorjawha. okay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 żewġ kelliema. Fostom Laura Tilindje u Eva Marija Tentu Intom għamiltu studju xek se jkun prezentat. Iva, grazzi ta' din l-istadina biex prezenta l-ħidma tiegħi hawnhekk Huwa ta' onura lija li nippreżenta dan kollu fil-preżenza ta' ċittadini li ġew affettwati direttament mill-Brexit u ċittadini li ddu fuqhom aħna bħala riċerkaturi ktibna, ħdimna għal xi snin. Aħna eh, naħdmu fl-PRS, is-servizz ta' riċerka. Mhm u nejnu l-kumitati differenti tal-Parlament. Apparti dan ix-xogħol nippubblikaw studji bħal dan li għadu mhux online, però se jkun ippubblikat fil-jiem li ġejjin. Dan ikopri l-ewwel prioritajiet tal-ewwel fażi għan negozjati tal-Brexit bħalma qal is-sur korbet hemm dawn iż-żewġ fażijiet. Għan qegħdin inkopru l-ewwel fażi mhux biss drittijiet ta' ċittadinanza, però anki is-soluzzjoni tal-interessi finanzjari tar-Renju Unit u l-kwistjoni tal-frontiera bej l-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq. Nifokaw fuq iċ-ċittadinanza però Entukom kontest ċista jkun mistenni mill prezentazzjoni tagħna, aħna fl-istudju fakajna fuq il-pożizzjoni tar-Renju Unit fuq dawn it-tlet prioritajiet u l-indirizzaw xi implikazzjonijiet ta' xenarju fejn ma jkunx hemm qbil ovvjament ma nistgħux nagħtu interpretazzjoni, ma nistgħux inqisu xenarji oħrajn ta' ftemi differenti li jistgħu jiġu maqbula waqt negozjati. Ngħaddi l-kelma l-kollega tiegħi Laura. Grazzi nsellem il kulħadd u grazzi ta' din l-opportunità li naqsmu magħkom din ir-riċerka tagħna fuq is-suġġett tad drittijiet ta' ċittadini fil-kuntest tan-negozjati tal-Brexit. Kif diġà qal? Just skipped too many slides. As we all know... Kif nafu? Il-Konsill adotta l-linji gwida fit-tmiem ix-xahar ta' April fija insibu il-phased approach għan negozjati dan ifisser li l-ewwel fażi għandha l-ħsieb li tagħmel li tiffaċilita etluq tar-Renju u tikseb sigurtà għal partit interessati fosthom iċ-ċittadini u dini għal ewwel fażi. Insomma. Il-linji gwida tal-Kunsill identifikaw sensiela ta' prioritajiet għal din il-fażi. L-ewwel net dawn jinkludu l-prioritajiet prioritajiet li kien identifika wkoll il-Parlament Ewropew fir rezoluzzjoni tal-5 ta' April inkluż bħal qalet il-kollega tiegħi drittijiet ta' ċittadini l-obbligi l-obbligi finanzjari u l-ftejb tal-ġimgħa kbira. Però qegħdin inkopru biss id-drittijiet ta' ċittadini eh, però biss il-Moviment Liberu tijiet marbutin ma' dan trattament ugwal imbagħad koordinazzjoni ta' sigurtà soċjali, eċetera. Jiena se nkun qed inkopri drittijiet ta' ċittadini. u mbagħad il-kollega tiegħi tgħid xi ħaġa dwar trattament ugwali u koordinazzjoni ta' sigurtà soċjali. Ifisser li se ngħidu xi ħaġa dwar kif il-qafas legali attwali jidher xistaw ikunu l-implikazzjoni tal-Brexit għalkemm kif qalet il-kollega tiegħi huwa diffiċli ħafna li wieħed ikun jaf x'se jiġri, però dak li nistgħu nagħmlu huwa li nistgħu nagħtu ħars aktar birreqqa tal-pożizzjoni tar-Renju Unit xi ħaġa li rajni aktar ċar issa fid-direttivi u fil-grupp u fil-dokument ta' ħidma tal kummissjoni Diċant U jiena konxja tal-fatt li ħaġa magħrufa dejn ukoll xi ħaġa li intqalet diġà. Din in-natura ta' ċittadinanza Ewropea li rid ikun ċittadin ta' stat membru biex jiġi mitqis bħala ċittadin ta' l-Unjoni Ewropea skont trattati kif huma bħalissa bażikament. Jiena konxja mid-diskussjonijiet li kien hemm u l-argumenti li ġew preżentati hawnhekk ukoll favur ċerta riforma taċ ċittadinanza Ewropea possibilment li tkun aktar inklusiva. Jiena mhux se nidħol f'din id-diskussjoni hawnhekk. Għandkom tqisu din is-slide bħala xi ħaġa li qiegħda tirrifletti il-worst case scenario xi tkun sitwazzjoni legali kieku ma jkunx hemm ftehim u ma jkunx hemm garanziji unilaterali oħrajn li jistgħu jkunu konċessi l-ċittadini tar renju Unit u ta' pajiz tal pajiz l-oħrajn. Dawn n-nies mbagħad jiġu mitqisa bħala ċittadini ta' pajjiżi terzi viżavi l-liġi komunitarja. Apparti id-dispożizzjoni tal-immigrazzjoni skont il-pajjiż fejn dawn in-nies ikunu qegħdin jgħixu situazzjoni legali komplessa. X'infissru aħna dan l-akki fuq ċittadini ta' pajjiżi terzi? Per eżempju, id-direttiva ta' residenza għattu l-applikabli jew inkella direttiva tal-blue card jew inkella eh, studenti, eccetera. ċittadini tal-istati membru l-oħrajn is-sitwazzjoni daqsxejn differenti huma ma ma jitilfux l-istatus ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea Però dawn iċ-ċittadini li jkun għadin jgħixu fir-Renju Unit imbagħad sempliċement ikunu esposti għad dispożizzjonijiet ta' migrazzjoni nazzjonali u dan ifisser u din hija raġuni għalfejn kemm ċittadini tar-Renju Unit u dawk ta' stati membri oħrajn ippruvaw jiksbu n-nazzjonalità tal-pajjiż ospitanti xi jimilu wkoll rajna l-Uffiċċju Statistiku tal-Ġermanja pubblikat statistika li n-numru ta' ċittadini eh, Britanniċi naturalizzati fl-2016 żdied bi 360%. U dan jirriferi wkoll għal punt li sar minn wieħed mill-petizzjonanti. Din hija waħda mill-affarijiet li qegħdin jiġu indirizzati mill-ċittadini. Il-ftehim ġejjin se jkun kruċjali għal dawn id-drittijiet ta' dawn in-nies, anke fin-noqqas ta' garanziji unilaterali li stati membri mbagħad fost l-oħrajn ikunu jistgħu forsi jisu l-possibilità li jkun hemm daqsxejn ta' laxkezza fil-proċess ta' ċittadinanza. X'in il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar dan kollu? L-affarijiet huma ċari fin-negozjati, anke fil-dokumenti ta' ħedma tal-Kommissjoni. Eh, x'inhu mixtieq dawn id-dokumenti l-ewwel net eh, dawn għandhom status u drittijiet derivati mill-liġi komunitarja dan skont id-direttiva għandu jinkludi affarijiet li jsiru aktar tard anke brabta ma' pensjonijiet tal-età dawn għandhom jinkludu kol drittijiet li għadin fil-proċess li għandhom jiġu miksuba id-dritt ta' residenza li għandu jkun possibbli li wieħed jinkiseb anke wara d-data ta' artirar skont il-kondizzjoni tkun finhuma bħalissa. Dan għandu jinkludi ċarament kemm ċittadini tal-EU 27 li jgħixu fir-Renju Unit fid-data ta' ħruġ u ċittadini tal-Renju Unit fl-EU 27 dawn l-4-5 miljoni ġifieri u dawn għandhom ikunu drittijiet għandhom ikunu forzabbli kemm idhom ħajjin dawn in-nies. Il-prinċipji mbagħad tal-Kummissjoni jagħtu aktar dettal brabta ma' direttiva ta' negozjati. Essenzjalment dawn qegħdin jgħidu li aħna nixtiequ li jkollna l-istess livell ta' protezzjoni bħalma tagħti il-liġi komunitarja bħalissa kif interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja u dan iwassalna t-tieni punt x'inhu l-livell attwali ta' protezzjoni. Best, best uh, slides, mux tanqot nidħol fid-dettal dwar il-kategoriji koperti f'dawn is-slides, għaliex jena kont prezenti anke dal-ħodu u naf li ħafna dawn il-kwistjoni ġew koperti diġà, però xorta waħda nixtieq insemmi xi affarijiet li qegħdin hawnhekk. Għat l-standard attwali ta' protezzjoni mod li ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni legali hija din il-kondizzjoni ta' residenza gvernati mid-direttiva ta' ċittadinanza u l-kondizzjoni ta' residenza jiddependu fuq il-kategorija ta' persuna involuta dwar jekk humiex self-employed, ħaddiema, persona inattiva, eccetera. Um Being a worker is basically... Il-kun ħaddiem huwa biżejjed biex wieħed ikun jista' jirresjedi fl-istat membru tal-Unjoni Ewropea. U l-Qorti tal-Ġustizzja fil-ġurisprudenza tagħha kienet ċara ħafna qalet li L-affarijiet irid jkunu ċari mhux biżejjed li jkun hemm dispożizzjoni ġenerali fi trattati brabta mal-moviment liberu tal-ħaddi. And then be interpreted in a very narrow manner, let's say by member states. U għalhekk l-qorti qalet illi il-ħaddim huwa dak illi qed jagħmel attivitajiet ta' ħidma u il-kontrat, per esempio, qasir eh, ta' part-time jew per esempio il remunerazzjoni wkoll ta' ftit sigħat biss huwa irrilevanti biex wieħed jiġi kwalifikat bħala ħaddim. Mela, x'jidu nfissru smena dal-għodu wkoll li ċerti stati membri minkejja da kollu jimponu livell minimu ta' dħul minimu jew jew kriterji oħrajn, pereżempju fuq in-numru ta' sigħat li wieħed jaħdem kull kull ġimgħa. Din mhix il-perspettiva tal ecj u għalhekk jekk it-terminu huwa strett wis ikun ta' benefiċċju għal ftit għalhekk nikkonsidra wkoll din hija waħda mill-kwistjonijiet li hemm tiġi indirizzata fin-negozjati ġifiri definizzjoni tal-ħaddim u mbżon il-natu widen għall-interpretazzjoni tal-ECJ. Per eżempju, smajna dal-ħodu dawk li qegħdin situazzjonijiet ta' xogħol mhumiex tipiċi dawn ikunu iktar għal riskju minn oħrajn. Għalissa m'inhiex se nkopri se nittratta tratta kategoriji l-oħra l eċezzjoni tal-fatt li nixtieq nitkellem eh, fuq l-assikurazzjoni tal-mart kien hemm ħafna diskussjonijiet fir-Renju Unit fuq dan l-aspett. U dan huwa dovut għal fatt li l-aċċess għall-NHS mhuwiex aċċettat par-Renju Unit bħala eh, assikurazzjoni li tiġi mitluba mid-direttiva fuq iċ-ċittadinanza. L-Kummissjoni fl-2012 bdiet proċess eh, ta' ksur eh, kontra ir-Renju Unit li għadu għaddej u aħna però ma nafux xed jiġri fuq dawk li huma r-riżultati ta' dan il-każ. Iġifieri, din se tkun xi ħaġa li hemm bżonn tiġi diskussa wkoll fil-kuntest tan negozjati tal-irtirar għax jista' jkollu effett ta' ħsara għal tant illi wkoll gawdu mill-moviment ħieles. il-membri tal-familja mill-raba. Mela Dawn, rispettivament minn nazzjonalità tagħhom jistgħu eh, jgawdu miċ ċittadini ah, jistgħu jissibu, jistgħu joqogħdu mal eh, dik il-persuna li għandha nazzjonalità tar-Renju Unit u naraw eżatt kemm ġeneruża din il-ħaġa eh, eh, ċittadini ta' pajjiżi terzi fl-Unjoni Ewropea huma suġġetti għal kundizzjonijiet iktar stretti illi għandna f'din l-ekim sejħa Family Unification Directive li tapplika għal ċittadini ta' pajjiżi terzi. Anki il-biraħ ħarista eżatt biex nara eżatt li huma l-kriterju dan iva japplika għal ċittadini ta' pajjiżi terzi bħala turija għal dak illi se jitilfu ċittadini tar renju Unit u din id-direttiva tippermetti li l-istati membri illi il-familja turi li għandha risorsi stabbli illi per esempio il-stati membri jiġi permess lilhom illi jaċċertaw jekk għandhom x'akkomodazzjoni waħda normali meta qabla ma' familja oħra fl-istess reġjun. Iġifiri jkun hemm ukoll kriterji fuq eh, l-integrazzjoni, pereżempju anke fuq il-lingwa, u għalhekk qegħdin ngħidu illi fl-ar xenarju, pereżempju ta' nuqqas ta' ftehim, iċ-ċittadini se jitilfu ħafna speċjalment meta jiġu għal familji u għal riunifikazzjoni tal-familja. Naħseb illi immur mhux għal din is-slide imma ta' wara biex għax ħina jafas nad il-kelma lill-kollega tiegħi illi se titkellem fuq il-trattament intaqsa l-kulħadd u s-sigurtà soċjali. Iva, bil il-petizzjonanti kienu qegħdin jitkellmu wkoll fuq id-drittijiet ta' residenza li mhijiex kollox u wieħed jgħid mur ngħix pajjiż ieħor, dak li huwa importanti huma id-drittijiet illi eh, ġib magħha ċittadinanza. Wieħed minn dawn id-drittijiet huwa dritt għal non-diskriminazzjoni, ġifi trattament indaqas ta' ċittadini, ġifiri ċittadin Ewropew li mhux stat membru ieħor u mbagħad jiddeċidi illi jaħdem jistudja jirtira eh, hemmhekk biex jiġi trattat bħala ċittadin ta' dak il-pajjiż u għalek dan jgħati l-ċittadin dan il-level ta' għajxin u għalek issi interessanti li għawdu minn dawn id-drittijiet. U ġifiri mux ċittadini illi morru ċifiri eh, ċittadini li morru f'sak membri uħa ma jistawx ikunu suġġetta diskriminazzjoni bazi dan sanata tagħhom. Iġifiri jekk wieħed imur mużaw u jgħidulek inti m'intix mill-Unjoni Ewropea trid tħallas prezz iktar qoli. Wieħed mill-eżempji illi l-istampa Ingliża tat qed diġà tissir il ħaġa apparentament. Imma diskriminazzjoni tfisser illi jekk id-dispożizzjoni legali jgħidu illi se tkun suġġett għal trattament differenti mħabba nazzjonalità, l-effett ta' din id-dispożizzjoni legali hija ferm iktar negattiva għal ċittadini Ewropej dan huwa l-każ pereżempju student illi jixtieq jistudja sat membru ieħor mhux ta' dak t-oriġini tiegħu u jkun hemm kriterju illi din il-persuna għandu e, diploma minn dak l-istat stess. Jiġifieri din tapplika għal nis mux għaddej kħiċat il-mansa u għalek fil-working paper tal-Kummissjoni illi l-għora diġa semmit, il-Kummissjoni se tipprova salvagwardja fin-negozjati il-punt ta' trattament indaqs għal kulħadd. Dan huwa valur li hemm bżonn jiġi salvat. Trattament indaqs ukoll fost is-27 stati membri u dawk li qegħdin fir-Renju Unit, din hija l-ewwel kategorija. U maħniex qed nitkellmu fuq kategorija oħra fir-Renju Unit għax pereżempju hemm ukoll il-common law citizens illi jiġi li gawdu minn ċerti drittijiet imma din mhijiex dak il-negozjatur Ewropew se jipprova ikollu imma trattament indaqs mal-ċittadini tal-Renju Unit u mhux ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. Dak li huwa importanti wkoll trattament tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u tal-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. U bħala prinċipju ta' għaqda li ġie espress mill-Parlament kif ukoll mill-linji gwida tal-Kunsill fejn qed jgħidu li mhux se jkun hemm negozjati separatament bejn individwalment, ċifir mill istat membri u r-Renju Unit, imma dejjem fissem l-Unjoni Ewropea minn negozjatur, mill-Kummissarju għal fissem l istat membri kollha nafu ċittadini Irlandiżi għandhom mhux biss bażi tal-Unjoni Ewropea imma anke minn qabel ħafna drittijiet skont leġislazzjoni u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni dejjem kienet salvagwardja ta' dawn id-drittijiet għal dik li għal Common Travel Area, iġifiri ma jkunx hemm bżonn ta' kontrolli tal-passaport bejn l-Irlanda u r-Renju Unit, imma ċittadini Irlandiżi gawdu minn ferm iktar drittijiet skont il-leġislazzjoni Ewropew rek kien nixtiequ illi jkun hemm trattament indaqs ta' 27 stati membri irdu naraw jekk il-leġislazzjoni Irlandiża se tkompli tkun kif inhi. L-aħħar punt hemm bżonn li naraw l-interpretazzjoni tal-ICJ tal eh, ta' dan il-ftehim u dan il-tip ta' friżar ta' trattament indaqs ifisser li jekk fil-futur għandna livell ta' liġi sekondarja u restrizzjoni għat trattament indaqs jew dan jiġi estis, dan bħala prinċipju mhux se japplika għal ċittadini tar-Renju Unit li joqogħdu fis-27 stati membri u versa. Jekk ma jkunx hemm ftehim matul in-negozjati, fil-qosor ħafna l-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali li xija tant importanti għax nistgħu nitkellmu wkoll fuq drittijiet soċjali u nitkellmu fuq il-sigurtà soċjali. Ħadd ma jixtieq juża terminu drittijiet soċjali ma din nitkellmu fuq drittijiet soċjali għax din hija riflessjoni reali fuq il-prinċipji Jekk wieħed imur jaħdem stat membru ieħor, ovvjament wieħed għandu dan id-dritt li jaħdem hemm, imma jekk ma jekk ma wieħed ma jgawdix mill-istess drittijiet tal-ħadem ta' dak l-istat membru, forsi wieħed mhux se jmur hemmhekk allura. Jew ikollu wieħed id-dubju tiegħu. Mela, fuq livell Ewropo x'nfissru meta ngħidu koordinazzjoni ta' sigurtà soċjali ngħid trattament indaqs mela eh, fost il-ħaddiema ċfiri ħaddiema tal-pajis u dawk il-liġu tal-Unjoni Ewropea u pajis u, u liġi ta' pajis wieħed hija applikabbli pereżempju nies jħallsu l-kontribuzzjonijiet tagħhom f'ċertu pajjiż din hija ħaġa ovvja imma hija ovvja biss għax il-liġi Ewropea ġabita magħha u wkoll il-liġi biss ta' pajjiż wieħed tiġi applikata. Issa l-aggregat tal perjodu dan importanti ħafna meta naraw il-pensjonijiet u il-benefiċċji ta' min ikun eh, bla xogħol u dan abbażi tal-kontribuzzjonijiet dak li jitolbu huwa l-persuna tkun kontribwiet lil fondi pubbliċi għal ċertu perjodu. U dan il-prinċipju ta' aggregat ifisser illi jekk wieħed ħadem stat membru ieħor naħna ngħidu hekk sitt xhur u mbagħad tmur f'sat membru ieħor taħdem sitt xhur oħra u dan l sat membru jgħid biex ikun hemm benefiċċju ta' bla xogħol għalmenu taħdem għal sena dan il-prinċipju ta' aggregati fisser illi minħabba inti kont ħdimt stati membri differenti joddu flimkien dawn il-perjodu u tiġi intitolat għal benefiċċji ta' bla xogħol u għal daqstant njas konsekwenza prattika ta' dawn id-drittijiet soċjali Issa l-esportabilità dan ifisser illi jekk pereżempju wieħed għandu pensjoni tista' tirtira pajjiż ieħor m'għandekx bżonn tibqa' f'pajjiżek ħafna pereżempju eh, ċittadini tar-Renju Unit iddeċidow li gawdu minn dan id-dritt u deċidow li morru f'Spanja jew l-Italja u setaw jirċevu l-pensjoni tagħhom hemmhekk. Fil-qosor ħafna samela jekk per pereżempju drittijiet tal-ħaddiema. Bħalma kontet ngħid trattament indaqsiva fuq kull tip ta' remunerazzjoni, ta' ħlas u kondizzjonijiet ta', xogħol, eh, benefiċċji tas sigurtà soċjali, pensjonijiet, benefiċċji tal-mart, eh, tal-maternità, eccetera, eccetera, daw kollha jiġu trattati bħalma kieku ħaddiema tal-post. Issa l-implikazzjoni tal-Brexit fir-Renju Unit hemm xi qed nsejħulhom inward benefits, benefiċċji domestiċi, jiġifieri krediti universali għajnuna mogħtija lil ħaddiema biex jagħmlu tajjeb għas salarji baxxi tagħhom. Sistema użata wkoll x'imdaqqiet Franza jiġifieri salarji baxxi u mbagħad jkun eh, hemm eh, jiċċevu però wkoll eh, dawn il-benefiċċji addizzjonali mhux għax jikkontribwixxu ma huma min stess ġifieri jingħataw li dawn in-nies għax għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jaslu fl-aħħar tax-xahar. U dawn il-benefiċċji mhumiex mutin mhumiex mutin lill ċittadini ta' pajjiżi terzi Għallek ċittadini tal-Unjoni Ewropea isiru ehm, ċittadini ta' pajjiżi terzi skont leġislazzjoni Ingliża ma jkunux jistgħu ma jkunux intitolati għal dawn it-tip ta' benefiċċji u jkun hemm diskriminazzjoni. It-tfal ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jaħdmu f'stat ieħor għandhom aċċess garantit tal-edukazzjoni, għal kursijiet ta' taħriġ, Eh, bħal ċittadini ta' il pajis dan huwa aspett importanti wkoll ta' drittijiet tal-ċittadini Ewropej li jaħdmu f'stat membru ieħor. Benefiċċji ta' tfal din hija xi ħaġa li ilha tiġi diskussa matul dawn negozjati. Il-Prim Ministru Cameron kienet jinnegozja wkoll mal-Unjoni Ewropea biex kien qal jagħmel kampanja biex ir-Renju Unit jibqa' u dak illi huwa kritikat ħafna fir-Renju Unitu għal fatt illi dawn il-benefiċċji ta' tfal il-children's allowances, huma esportati ħanajdu hekk, ġifiri jekk it-tfal għadhom joqogħdu fil-sat membru ta' qabel, int tista' tirċevi dawn il-benefiċċji għax ovvjament ġi trattat bħal ħaddiema ta' dak il-post. Dan pereżempju kien suġġett tan negozjati u din hija xi ħaġa li nistgħu nistennew jekk ma jkunx hemm ftehim din taħt leġiżlazzjoni tar-Renju Unit se tiġi mbidla issa dawk li jfittxu eh, ix-xogħol. Tkellimt fuq eh, dawn il-perjodi li wieħed jista' jagħmel minn pajjiż għal ieħor ma ngħidu persuna qiegħda bla xogħol stat membru jistgħu jieħdu l-benefiċċji ta' bla xogħol għal tliet xhur estisa sitt xhur u jmorru jfittxu xogħol stat membru ieħor. Iġifieri dan mhux se jkun iktar possibbli jekk dawn id-drittijiet ma jiġux rispettati kif huma issa jekk ma jkunx hemm ftehim. Jew jekk il-ftehim ma jispettax eh, dawn id-drittijiet. Nagħlaq kategoriji oħra, pereżempju pensjonanti kif konna din ngħidu, hemm perjodu ta' xogħol aggregat maqut u jekk wieħed jaħdem għal menu s-sena f'stat membru se tirċevi l pensjoni minn dik dak il-pajjiż jekk inti ħdimt pereżempju għal tret pensjonijiet jekk ħdimt f'tet pajjiżi differenti, imma jekk ħdimt sitt xhur stat membru m'intix intitolat għal pensjoni f'dak il-pajjiż imma tista toddu mal-perjodu oħra biex almenu ma titlifx il-kontribuzzjonijiet tiegħek u dan jiġi konsidrat għal pensjoni. Kisba oħra hija l-kura tas-saħħa. Mad ma tistax tiġi esportata per se hija provduta fil-pajjiż ta' residenza imma mbagħad ikun hemm rimbors għal kura lill pensjonanti mill-istat membru li qed iħallas il-pensjoni u għalhekk dawn il-każijiet kollha li smajna tal-pensjonanti tar-Renju Unit illi qegħdin joqogħdu fi Spanja li qed ikollhom kura tas-saħħa f'Spanja u mbagħad Spanja tiġi rimborsata mir-Renju Unit. Hemm ħafna kritika lis-sistema għax Spanja mhijiex qed tiġi rimborsata imma fuq rata ferm iktar baxxa Ekk, eh, tipaparaw ruħom l-Istati membri għal Brexit illi l-gvern attwali f'Spanja diġà qal illi forsi jkun hemm bidla fil-leġiżlazzjoni biex wara il dawk illi eh, qed jirtiraw xi bejn 300 elf eh, Ingliż fi Spanja ikollhom ta' forsi fors ikollhom assikurazzjoni tal-Mart privata, tas saħħa privata, hemm bżonn insemmu wkoll illi anke fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea għandna għandna il-Health Card Ewropea li tina l-possibilità meta l-Ewropej vjaġġaw illi jkollhom aċċess għall kura medika u għalhekk din hija xi ħaġa wkoll illi se tintilef illi jekk m'għandniex ftehim fuq dawn id-drittijiet kif huma issa. Allura bażikament dawn huma l-konklużjonijiet tagħna Mod ġenerali nistgħu naraw l-implikazzjonijiet huma severi ħafna għal ċittadini Ewropej imma din hija pożizzjoni u hemm bżonn li drittijiet jibqgħu kif huma. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna ta' dan l-studju huwa studju eċċellenti, professjonali ħafna, grazzi tal-prezentazzjonijiet, kien nuna kbira li nisimgħu dak li kelkom xtajdu. Sen natu segwitu u nittamaw illi eh, nużaw dak illi għattuna. Issa, morru għal kwistjonijiet tal-pensjonijiet, nibqaw għaddejjien mela l-agenda tagħna. Għaluli illi 879 petizzjoni 879 Is-snura Sophie Leighton ma tistax tkun hawnhekk biex tirrappreżenta il-petizzjoni tagħha. Imma riċevejna ittra min-naħa tagħha, punt 33 fuq l-aġenda tagħna. U din l-ittra se npoġġuha fil-file u issa mmorru għal petizzjoni 0393 tal-2017. Il-petizjonant jgħat hawnhekk l-inizjali huma TJ u ma nafux hekk hux raġel jew mara, ma il-petizzjonant għaw jgħat u għalhekk huwa sinjur, sinjur TJ. Ndilek il-kelma. Ehm, iva, jiena raġel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 iħallas il-pensjoni Ingliża madwar id-dinja. Imma ikun hemm żieda kull sena jekk wieħed jaħdem. Skużawni. Jekk wieħed jaħdem fl-EA Ġibrita jew l-Svizzera jew jew fejn hemm ftehim illi permetti dawn l-ispejjeż u ġifieri fuq l-eligibilità. Also mentions for the increase Test semmi din hija leġiżlazzjoni hekk imsejħa free lot. U l pensjoni basika tiżdied kull sena mill jekk hu xi tħul li huwa aktar mill-perċentaġġ eh, skont il-salarji fir-Renju Unit il-prezzijiet, il-kabbijiet tal-perċentwal tal-prezzijiet fil-Unjoni eh, fil-Renju Unit skont l-indiċi. Jo 2.5% li huwa il-minimu. Dan huwa it-test din hija s-sitwazzjoni fir-Renju Unit attwalment. Je vais maintenant prendre une minute pour vous présenter les mots-clés. U Alec, din hija l-petizzjoni tiegħi u Dan huwa it-test li nixtieq inċipa l-attenzjoni tagħkom jiena eh, f-76 eh, żewwiġt eh, ma' ċittadina Franċiża l-istess sena meta r-Renju Unit issieħeb fil- fil-Unjoni Ewropea. Aħna ilna minn dakinhar kważi noqogħdu Franza kif ukoll fl-Ingilterra, imma insomma ilna. Jiena ħdimt bħala fis-servizzi IT kemm fi Franza kif ukoll fir-Renju Unit u l kuntratti kollha li fuqhom jiena eh, ħdimt kellhom drittijiet ma kellhom ukoll dmirijiet, jiġifieri reċiproċità bejn il-klient u l-fornitur u illum il-futur tiegħi huwa il-pensjoni ma nixtieqx illi kolli eh, preġudizzju sakemm immut għax wara l-Brexit il-gvern tal-majsta tagħha tista' tbiddel il-kalkoli u d-drittijiet tal-pensjonijiet permezz ta' eh, emenda unilaterali u ħadd ma jista' jopponi ruħu. Eh, skont il-Guardian tal-Frar tal-2017, aħna qegħdin miljun miljun 200 elf persuna fl-Ewropa dan, dan din is-sitwazzjoni u għalhekk dawn il-kliem l-Ewropa, drittijiet, dmirijiet u ċittadini huwa il-bażi tal-petizzjoni tiegħi. Se nippreżentalkom issa l-petizzjoni tiegħi u nittama illi se tappoġġawha u se tkun tista' ukoll twassluha għal negozjati tal-Brexit. Jekk iva, jekk għandi l-appoġġ tagħkom, sensib il-mezzi biex ikolli firem oħra xil petizzjonijiet suppost ikollhom ħafna firem. Il-petizzjoni mela assa Il-Brexit huwa proċess u għandna bżonn inħarsu ċittadini Ewropej li għandhom dritt tal-pensjoni bażika mir-Renju Unit. Ma nistgħux riskjaw illi l-pensjonijiet tar-Renju Unit jiġu mnaqsa meqruda, frizzati jew ikollhom xi tip ieħor ta' preġudizzju għalhekk insaqsu illi pensjoni tagħmel parti tan-negozjati biex ikun hemm garanzija tul il-ħajja u r-Renju Unit hemm bżonn jonera l-dmirijiet tiegħu għal dawk iċ-ċittadini illi eh, għandhom dritt tal-pensjoni imma qegħdin fil-Unjoni Ewropea però barra mir-Renju Unit. U fil-każ li ma jkunx hemm dan ir-rispett wara il-Brexit, l-Unjoni Ewropea se timpenja ruħa i. Il-Gvern Ingliż impenja ruħu ma' kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea fit-talba tal-pensjoni. Kien hemm kuntratt iffirmat berijiet u mirijiet eh, u drittijiet u iċ-ċittadin il-ħaddiema kif għattu intkom il-ħaddiema għandhom il-dmir illi iħarsu l-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali u issa il-gvern tar-Renju Unit għandu dmir illi iħallas il-pensjonijiet u għalhekk tajjeb illi l kuntratt jibqa' validu għal ħajja tul il-ħajja ta' kull pensjonant u ma jkunx hemm bidliet unilaterali minn xi leġislazzjoni futura min-naħa tal-Gvern Ingliż. Dan attwali jew futur bħalma kien il-każ f'sitwazzjonijiet oħra bħal Brexit diġà rajna wara l-offsinar, tkellimna u koll uh, eh, kuna dizappuntati drittijiet fondamentali tagħna u ipruvaw ruħna minnhom. il kuntess tal-petizzjoni il-majsla tagħha ir-reġina u il-gvern tagħha deċidew illi joħolġu mir-Renju Unit huwa l-għażla tagħhom, il għażla tagħhom. Imma għana għanna l-obligu illi nħarsu il-pensjoni bażika tar-Renju Unit u s-sidiet previsti. U għalhekk din hija neċessità għalina għal eh, eh, pensjonanti u m'għandhom biss il-pensjoni m'għandhomx dħul ieħor u għalhekk ma nixtiequx illi il-gvern tar-Renju Unit jirtira jew ibidel pereżempju għal dawk illi qegħdin fl-Ewropa l iktar minn 15-il sena fil każ tiegħi u li ġew mċaħda ġifieri mill-vot mil u ma setawx jipparteċipaw fil-referendum fuq il-Brexit. Diġà aħna kellna t telf ta' fil-mija mħabba r rata tal-kambju eh, minn is-sena law mir-referendum u Sterling eh, tilfet il-valur kontra il- euro aħna għasinna li najxu fl-Unjoni Ewropea u għalhekk problema tagħna, imma problema dini Grazzi ħafna li tikkonsidraw din it-talba tiegħi matul in-negozjati tal-Brexit u nirringrazzakom ħafna tal-attenzjoni tagħkom u tal-ismajtuni. Grazzi. Mario Sipen kusunam. Grazzi għatieħ. Dak kien suġġett importanti wkoll, nixtieq ngħidilkom da din petizzjoni id-daħlet ġiet aċċettata. Ninfurmaw l-Komissjoni fil-kontenut tal-petizzjoni ma nibżon iżjed firem edha fuq il-mejda tagħna, iva għandek il-kelma. Grazzi ħafna u naħseb li dan ikompli mal-petizzjoni tas Sur Hicks iktar qabel li juri b'detall e, eh, fi studji ta' każijiet l-istudju akademiku li aħna rajna r-riċerka kif se tkun fuq l-impatti fuq eh, l-ħajja tal-individwi. Jekk ma jkunx hemm ftejn sura, mhux biss ftejn, imma jrid tkun ftejn tajjeb għax issa jkun hemm ftejn li wasal nuqqasijiet fid-drittijiet tal-nies. U dak li jistennew fil-ħajjet fuq il bazit ta' rida tajba u nixtieq nassigura li petizjonanti petizzjonanti li meta nitlu fid-diskussjonijiet dwar di riżoluzzjoni fuq il-pożizzjoni tal-Parlament fuq li t-ċittadin tal-Unjoni Ewropea nużaw l-istudji ta' il-każijiet kom biex natu eżempi konkreti. Għax dan ma jkunx biss numru, għax numru jista' jkun l-lin mill-umanità, 4.5 miljoni, per eżempju, xie jfisser, ma jfisser xej. Stejjer individuali, il-seta tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa li għanna l-istejjer ta' komissjon użaw fil-diskussjoni tagħna meta niġu għal-rizoluzzjoni oppożizzjoni parlamentari fuq ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U Richard semma qabel fil-Kumitat ta' fil-Kostituzzjonali fuq id-dritt taċ ċittadinanza. Wieħed mill kommenti li saru fil-smih li kellna fil-Kumitat tal-Peti u l-Kumitat tal-Libertajiet ċivili Huber Hoċtat qal li ma jaċċettax eh, ftehim bejn iż-żewġ naħat illi ma jgarantix id-drittijiet ta' ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Din il-linja ħamra li tniżlet mill-Parlament bħala skrutinju tiegħu u l-ingaġġ f'dan il-proċess ta' negozjati u jiena nixtieq ngħid li huwa ċar li dan għandna xi assikurazzjoni apparagun ma dak li għandna l-familja għandu jkollha biex ikonna garanzija l-futur. Imma l-issa għal bħala minimu n-negozjatur u l-Parlament fissem kulħadd għamilha espliċitament ċara fil-kuntatti tiegħu man negozjaturi li din hija kwistjoni numru wieħed tal-Parlament Ewropew, protezzjoni ta' ċittadini u drittijiet tagħhom. Issa rridu nitlu fid-dettall ta' xi jfisser dan. Il-petizzjoni tagħkom huma verament taħtieġa biex tatuna l-mistoqsijiet li issa rridu ngħaddu għan-negozjaturi tagħna biex natikom ftit idea xed jiġri fih dan il-parlament illum kienet l-ewwel laqgħa illum għal nofsinhar. Jien ma se jkun tema x'kien nkun hawn magħkom imma il-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali kien hemm l-ewwel laqa', Iġfir fil-parlament għaw grupp ta' monitoraġġ ta' MEPs li jiskrutinizzaw dak li qed jiġri fil-negozjati u l-petizzjoni li tu intom joffrulna xi materjal biex insaqsu mistoqsijiet dettaljati l-negozjaturi kif qegħdin jiddiljaw fuq ċerti kwistjonijiet. Għalhekk hu importanti il-miġja tagħkom fostna u tatuna l-opinjonijiet tagħkom, il-petizzjonijiet tagħkom u li tqajmu dal-kwistjonijiet għax konkretament dan jgħin l-MPs biex niskrutinizzaw, nistudjaw mill-qrib fid-dettall eh, dak li qed jiġi negozjat. Għafajt li effettwaw il-ħajjiet tan-nies b'mod sħiħ. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-petizzjoni tibqa' pendenti miftuħa ninformaw il-Kummissjoni Ewropea fuq il-kontenut tal-petizzjoni u noqgħdu attenti dwar xiġri għal petizzjoni issa suġġeġ ġdid. Il-programm Erasmus Plus u xiġri f'dak fil-kontest tal-negozjati tal-Brexit 10.000 firma iġibu mal mal din il-petizzjoni għandek il-kelma se. Jina edaw fisem il-liberali zazax, biex niprezent l-petizzjoni, nitolbu li juma xnu ma il-rizultat ta' negozjati tissalvagwardjaw l-involviment ta' Renju Unit fl-Erasmus Plus. Ilna issa 30 sena e, li arrikkixxa il-ħajja tal-istudenti u żgħażagħ permezz ta' skambju internazzjonali. Dal-Erasmus Plus jagħmel eh, eh, esperjenza ċar, esperjenza verament kbira u sabiħa fit-taħriġ u fl-edukazzjoni. Min miż-żgħażagħ kollha ġejjin minn fejn l-Erasmus Plus ġim baqa eh, għaddej ġmielu tira l-fuq fl-importanza tijow u għal taħriġ u kienem iktar minn 200.000 student u studentessa illi parteċipaw fih. Aħna nibżaw illi l involvment ta' Renju Unit fil rasmus Plus ħaj jispiċċa fin negozjati tal-Brexit ta jiġi u jkun hemm kastik li żgħażagħ permezz ta' deċiżjoni li ħadu ġenerazzjoni tikb darbar eh, mir ren Unit. 75% ta' zaza fil-Renju Uniti preferew li jibqgħu fil- jibqgħu fl-Unjoni Ewropea, dik li l llum najdu la multi-layered society. U dinja teddida mhux biss għal opportunit futuri ma teddida l-identitajiet bħala uliet il-proġett li jismu Ewropa rispett personali l-Unjoni Ewropea sar ġie fuq imin etta bikrija e, u għadna nibqgħu e, u bqajna nibqgħu nitalmu u nitħarġu kif nenegozjaw. Tallimna illi ma l-Europa nkunu iktar b'saħħitna fl-imkien nkunu nistgħu nilqgħu l-isfidi ta' problemi globali bħal pereżempju biex insemmi wieħed tibdil fil-klima. Di jiena pereżempju studjajt il- E kien possibilità li nistudja l-politika barra minn Malt, barra mill pajjiż U jiena tal-lim l-iskambju internazzjonali jista' jibdel il-ħajja ta' zazuħ zazuħa u jitejjeb itri għas-suċċess. Ikun ġej mu fejn ikun ġej dak iż-żagħżugħ. F'Novembru jiena mexxejt il-kampanja biex insalvaw l-Erasmus fost il-liberali żgħażagħ u kellna ma' 10,000 Eh, warajna. U kull wieħed li ħasem fil-din il-kampanja kellu esperjenza unika dwar dal-iskampju internazzjonali, forsi xi wħud minn dawk li qed jinkwitaw eh, għandhom 17 u hemm wieħed li għandu 17-il eh, sena jew għandu 17-il sena u ma kellhomx l-opportunità li jieħdu sem fir-referendum ma jikkonsidraw illi il-futur tagħhom jinsab medet ma nistax noqogħdu kwieti frokna u nagħmlu xejn waqt li għaddejn negozjati, aħna niġġieldu biex nipproteġu l-iskambju kulturali u edukattiv bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea u ħan issieltu biex nissalvagwardjaw l-involviment taż taż-żaza fl-Erasmus Plus il-membri tal-Parlament Ewropew nafu li ħajjappoġġjawna Dil petizzjoni hija ferm iżet minn il-proteġu l-istudju barra mill-pajjiż. Hija petizzjoni li kif intom titlu fin-negozjati Brexit intom iżommu żgħażagħ fil renju Unit u diemkom. Tiftakru li l-maġġoranza kbira tagħna ivvutajna biex nibqgħu. Tinsewix din meta Teresa May sejħet għal elezzjoni mal-ajr ġenerali, pretendiet li eh, saħaħ idea fin negozjati ma il-pubbliku fir-Renju Unit wera il-kontrarju. U bħala konsekwenza jitilfet il-maġġoranza parlamentari. Jiena gburija li jiena nisapparti mill-liberali zazħa, young liberals, u s-silit bisħiħ biex niproteġi tagħna relazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Xi ġurnata waħda meta da jiġi uti, da jkoll jiġi rikonoxxut, nispera li zazax fir-Renju Unit jirritornaw l-Unjoni Ewropea ġewwa il ġewwa l-Unjoni Ewropea. Jekk iġobkom permessa di petizzjoni appoġġjawna biex aħna nibqgħu parti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 l-espressjonijiet vera moventi illi wieħed jara x'kienu qed jisprimu viżwalment. Din hija s-saħħa tal-ħsieb tal-filosofija Ewropea. Għandna hawnhekk membri ta' soċjetà tar-Renju Unit qed jgħidulna li jridu jibqgħu ġewwa. Grazzi, ovvjament il-petizzjoni ħad tibqa' miftuħa, nibbatu l kummissjoni Ewropea bħala prioritarja u kulħadd ikollu aċċess għal video fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna mela. Mela, sinjuri, dawk kienu l-aħħar petizzjonijiet dwar il-Brexit u ikolli naqra din issa. Petizzjoni 952 077 tal-2017 un bat tal-dik tal-2016 252 ta' 17 878 e, tal-2016 daw kolla edin mant il-Komissjoni edin fil-Komitat tagħna insomma ovvjament U issa ngħaddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda tal-lum. <clears throat> Huwa l-punt fejsin sinjura Ivi ħadd rapportarna fuq opinjoni Għandek il-kelma, Sinjura. Grazzi ħafna, President. Bħala relatriċi fuq il-parir tal-Komissjoni fuq il-proposta tal-Komissjoni Ewropea għal-rifus ta' dak l ta' samma l-enerġija eh, minn fonti riċiklabli din hija katalizzata bil volontà biex nużaw għal massimu il-kontribut ta' ċittadini eh, individwi u kumpaniji fru il-produzzjoni ta' enerġija li tiġġeddet. Hemm tweġibiet preċiżi għal tħassib li sar miċ ċittadini infushom permezz tal-petizzjonijiet li rċevejna f'din eħdan dan il-kumitat nantiċipa minnu fih li ċerti suġġetti pjuttost tekniċi i-preferit nibattu ma l-istudju fil-komitati l-oħra, speċjalment fil-Kumitat Enerġija u dikam tal-Ambjent. Il-parir li qed nippreżenta jiffoka ruħu fuq sensila ta' emendi fil-kwadru normattiv minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea biex nippruvaw biex nippruva nġibu biex jiġi u namluħ am iktar ambizzjuż kemm jista' jkun qed nirreferi allura għall mira tiegħu ta' enerġija li tiġġedded fil-2030. Aħna nieħ u li nixtieq nipproponih għal raġuni li hija sempliċi ħafna biex naslu l-2050 biex konna 100% ta' enerġija li tiġi tiġġedded hija huwa għan ambizzjuż ħafna li sal-lum messuġi impoġi fil-prattika. Allura rridu naraw li tal fej u ambizzjuż ukoll. Għaliex qed ngħidana x'l-istudji li aħna għandna jgħidulna li huwa ċar l-enerġija li tiġġedded fuq livell ta' Unjoni Ewropea jekk tiġi valorizzata kif suppost u appoġġjata minn kwadru normativ kif suppost jistgħu jgħinu potenzjalment biex naslu għal qan tal-45% eh, sal-2030. U jiena da fimt illi għanna ndaħlu f'dan il-parir. L-Unjoni Ewropea għandha bħala eh, għan ċerti punti dan il-mi għanna l-mira ġdida sal 2035 45% tirrappreżenta żieda ta' 2.5% fis-sena. Dan u allura dinja triq korretta li għandna nieħdu biex naslu għal 100% sal 2050. Mhux assolutament laqqas kondifiżiv, laqas immaġinabbli li nistgħu nimxu l-qudiem u li nsegu dak li qed tajdanna l-Kummissjoni Ewropea ta' 7% zieda 0.7% sal-2030 biex unbat nħallu fidej iżjed biex isir fil-futur għal-mira tal-2050, mux hekk biss, imma mill-istudju li għamilna tal-Kummissjoni Ewropea nifisa jekk l-Unjoni Ewropea ma tagħmel xejn u nibqgħu sejn l fajt kif inhuma sejrin, għanna motif insomma iżjed biex namlu iżjed u namlu aħjar. Barra l-mira għana xsibna li biex niproponu il-miri fuq livell nazzjonali, allura mhux biss mira ta' Unjoni Ewropea. Fil-fatt anke hawnhekk kienet il-Kummissjoni Ewropea stess fil-valutazzjoni tagħha ta' Novembru tas sena l-oħra biex tajt illi il-mira fuq livell eh, nazzjonali dawk li jorbtu huma importanti għall iżvilupp ta' policies u investimenti ta' enerġeti ġedda fl-Stati membri. Jina rittu ukoll b'dal parir naffronta eh, suġġettiħor, ieħor. Jiġifieri l-istabilità tal-kwadru normattiv dwar il-politika tal-enerġija li tiġġedded ħafna drabi aħna rajna bħala varjazzjoni normativi ta' karattru retroattiv jew f'kwadru ta' regolamenti ma jkunux trasparenti u mhux stabbli ma fas ma xprunax investimenti f'dan is-suġġett. Allura aħna rridu nimxu minn din it-triq li jkollna stabilità kbira kemm possibbli u normativa stabbli. Għaliex? Għax ir-riski immaġinati mill-investimenti fis-settur fil-fatt għenu fixklu għanzi l-affarijiet u ħafna petizzjoniet juru il-waqqa tal-fiduċja minnaħa ta' ċittadini fi proġetti ta' enerġija li ġeddet. Għaliex minħabba eh, modifiki retroattivi l-eżempju fuq kull eżempju dak huwa dak Spanjol li fuq huwa ħna ħafna petizzjonijiet Dawk li qed nimmaġinaw li jistgħu jsiru bħala emendi huwa għandhom x'aqsu ma' konsultazzjoni pubblika li tkun trasparenti u ċara u nevitaw kull kull ċaqli retroattiv. Minna tiegħi personalment meta nitkellem fuq tranzizzjoni enerġetika lejn l-enerġija li tiġedded, dan ifisser li nippuntaw l-ewwel qabel kollox fuq enerġija illi tiggwardja il-benefiċċji ta' soċjetà kollha kemm hi. Hemm element demokratiku fis-sistema enerġetika u rritu niddeċentralizzaw. Illum għandna sitwazzjoni li fiha ftit gruppi kbar jżommu l-produzzjoni u distribuzzjoni tal-enerġija u rridu nużaw model li permezz tiegħu li fl-aħħar tal-ġurnata jkun enerġija fuq livell demokratiku. F'dan li rwol taċ-ċittadini, tal-autokonsumaturi, il-komunitajiet li jipproduċu u li jkunsmaw l-enerġija, daw irridu jkunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna f'dan is-sens allura għanna din id-definizzjoni li hemm daħal fit-test illi dan huwa taġid komuni, il-enerġija li tiġedda tija taġid komuni. L-autokonsumaturi allura huma l-konsumaturi ta' din l-enerġija li tiġeddet. Suġġett kbir ieħor li qed irid jiġi affrontiet permezza del-politika ta' l t-ġedġed hija li nissiltu kontra il-faqar il-faqar eh, tal-enerġija. Illum eh, is-service jgħidulna li fil 11% ta' nis li huma fir-riskju ta' faqar enerġetiku. Allora din opportunità tagħna biex insolvu il-problema. Suġġett ieħor f'dan il-parid. Għandu xaqsam ma wieħed minn elementi oħra li il-Kummissjoni Ewropea titneħħi minn din minn dan it-test. Anka f'dan il-każ f'dak li għandu xaqsam ma eh, eh, ma netwerk ta' mal-grid ta' enerġija li jkun marbut ma' enerġija li tiġġedet huwa Eh, riżultat ieħor pożittiv illi wieħed irid jara fl-iżvilupp ta' proġetti fuq l-enerġija ġiddet fuq livell nazzjonali. Fl-aħħar, m'għandniex naħbu fatt wieħed li fl-opinjoni tiegħi huwa sis eh, serju ħafna. Is-sussidji nazzjonali eh, diretti jew indiretti fil-produzzjoni ta' enerġija permezz ta' fonti fossili għadhom jeżistu. Daw għandhom jiġu Eh, eliminati kull tip ta' sussidju pubbliku, dirett jew indirett, fuq dawn is-sussidji eh, li ġejjin ta' enerġija li ġejja mill-fossili. Biex nifavorixxu enerġija li tiġġedded. Dawn huma l-proposti li qed nippreżenta jiena id-dmir tiegħi li ntejjeb it-test permezz ta' emenda, pereżempju nsemmi wieħed li huwa qalbi ħafna irridu naqblu fuq x'nifmu bih l-iskart solidu li ġej mill-bliet u mill-postijiet mibnija dinja pratika eh, li tkun sussidjata u finanzjata ħafna li tidher kullimkien. U rridu nwaqfu darba dejjem li blokjaw eh, dawn il-dan il-lajnuna statali fuq din il-prattika allura l-waste to energy li rridu npoġġu fil u wkoll fuq livell ta' stati membri. Grazzi ħafna u attenta għal kummenti u kollaborazzjoni pozitivu mnaħa tal-kollegi tiegħi. Kisem sepen Rosaria Sonker Sol Paranċajan. Grazzi ħafna. Usni Rosaria. Grazzi President. Grazie ħafna il-rapporter tagħna għalt li illi nagħmel xi ftit kummenti. L-ewwel net l-rapporter għal-ħidma tagħha fuq din l-opinjoni dan l-abbozz is ċerti punti li jaffetwaw li ċittadini Ewropej, però l-abbozz ma jiffokax biżejjed fuq il-petizzjonijiet li rċivejna rridu nagħtu aktar importanza lil dawn niffokaw fuq it-ħassib speċifiku. Dan ġi maqbul ukoll fil-qsim ta' kompetenzi bil ta' differenti. Jiena se nippreżenta l-emendi tiegħi skont dan u wieħed mill-aspetti ewlenin tal-petizzjonijiet li rċevejna jattalba l-aktar ċertezza legali meta niġu għall-investiment fil-enerġija rinnovabbli. Ħafna konsumaturi ma jixtiequx jinvestu dan il-qasam minħabba situazzjoni differenti legali fil-istati membri differenti, garanzija fuq periodu ta' possibilità ta' sussidi tista' tnejn l konsumaturi fil-diversi stati membri. Irridu nqisu wkoll it-ħassib tagħhom meta niġu din il-kwistjoni, xewqa għal stabilità u trasparenza jista' jiġi mitqies fil-petizzjonijiet li ġbejna fis-snin li għaddew. Apparti minn hekk ħafna petizzjonanti jesprimew it-ħassib tagħhom meta niġu għat-tul tal-garanzija sussidji biex jinvestu f'dawn it-tip ta' enerġiji. Bidla f'gvern f'stat membru ma jandux ifisser li jinti fost sussidji, ma importanti li dan it-ħassib jiġi indirizzat u biex naħdmu fuq il-promozzjoni ta' enerġija rinnovabbli. Grazzi. Kisem se inix, Peter Jar. Grazzi, Peter Jar. Grazzi ħafna l-rapporter. Is-Sinjura Evi kien qatejt. L-inċenerazzjoni ħażina għall-ambjent ikolli ngħid li jekk ikun hemm affarik mormija bla kontroll fil-kampanja, allura f'dak il-każ ma jimportax id-daħħal fl-opinjoni, inti trid id qis ir-realtà fil-ħajja ta' kuljum. Ma nix nażaġeraw l-affarijiet però. Hawnhekk għandna wkoll dan il-komment eh, preliminari minna naħa tiegħi. Kien ikun tajjeb kieku l-impjant tan ċenerament f'Napli ħadem tajjeb dak il-każ ma kienx jaffettwa l-ambjent u ma kienx mkien issir din l-ħsara ekoloġika li laqgħu li biex noqgħod attent. Jien għamilt il-komment introduttorju tiegħi. Dan huwa l-kumitat tal-petizzjonijiet u aħna m'għandniex nirfsu l-kallijiet ta' kumitati oħrajn u lura huwa importanti li mmullura lura l-petizzjoni nerġa' Żewġ effetti jekk tagħmel dan inti tnaqqas it-tul tal-opinjoni u mbagħad eh, nkunu aktar fokati. U apparti minn hekk il-kumitati l-oħrajn jieħdun aktar b'serjetà mbagħad eh, opinjoni li tkun saret għabbażi ta' petizzjoni esistenti. Il-kollega tiegħi diċa ta' xi eżempji tajbin dwar kif dan jista' jkun trattat kollok il-gruppi li formulaw l-emendi mbagħad. Jekk niddiskutu xi se jkunu l-għanijiet jista' jkun hemm xi tip ta' argumenti. Naħsbu li ċertezza legali hija importanti ħafna. Iddiskutejna l-enerġija rinnovabbli tal-ewwel u t-tieni ġenerazzjoni l-investimenti u koll ċertezza fl-investimenti. Issa, però nejdu għall-autokonsum ta' rinnovabli dan huwa importanti wkoll, però rridu attenti li ma ngħaddux minn żballa li ieħor diskriminazzjoni pożittiva eċċessiva. Issa nistennew id-diskussjoni u mbagħad l-emendi. Grazzi ħafna. Issa rridu naraw. X'għandu xi tgħid il-Kummissjoni? Grazzi ħafna, President. Il-Kummissjoni kontenta ħafna li tara dan l-interess hemm anqal mill-proposta tar reviżjoni tad-direttiva tar-rinnovabbli. Dan huwa ċar meta nqisu li hemm sa sebba kumitati fil-Parlament involuti fid-diskussjonijiet fuq din il-proposta. L-għan tal-proposta huwa li noħolqu qafas li jippermetti lill istati membri biex kollettivament jaslu għal xejn ta' mill-inqas 27% rinnovabbli fl-2030. Naħsbu li hija proposta kruċjali eh, b'mod li l-Unjoni Ewropea issir eh, meta qoddim le ta' rinnovabli b'mod li l-konsumaturi jkunu fiċ-ċentru tal-Unjoni Enerġetika, ideja li ġiet enfasizzata mir rapporti li ukoll. Fuq il-punt tal-miri, il-proposta tagħna tibni fuq il-konklużjoni tal-Konsil. Nixtiequ nenfasizzaw li l-proposta tmur li l-in mill-istabilment ta' tal-miri, hemm bżonn ċertezza, hemm bżonn li nsaħħu l-empowerment tal-konsumaturi u għandu jkun hemm miżuri ambizjużi f'diversi joqsma id-dawl, li tisħin tkassijak, trasport, b'mod li nisfruttaw dan il-potenzjal ta' rinnovabbli. Dan kollu flimkien mal-proposti l-oħrajn tal-pakket enerġija nadifa l-Ewropej kollha se joħloq qafas fejn l-investiment f'dan il-qasam jista' jiffjorixxi. Il-25% din il-proposta minn naħta rapporter hija konsistenti mal-mira proposta fl-abbozz konġunt tal-envju litre. Però ola minn dak propost mis-Sur Blanco, ir-rapporter tal-litre, u ola kol minn 30% appoġġat mill-Parlament f'riżoluzzjonijiet preċedenti. Ovvjament se nkomplu nimmonitorjaw mill-qrib id-diskussjoni tal-Parlament fuq dawn il-miri Il-Kummissjoni taqbel sħiħ ma' waħda mill-idejat espressi mill-MPs f'din id-diskussjoni, jiġifieri l-ħtieġa li jkun hemm stabilità fil-qafas regolatorju. Għalhekk aħna proponejna diversi artikli biex niżguraw li jkun hemm ċertezza l-investituri. Fosthom artiklu 6 fejn introduċu dispożizzjoni biex nevitaw ir-reviżjoni ta' skemi ta' appoġġ mod li ma jkunx hemm effett negattiv fuq il-proġetti li ġew finanzjati jew appoġġjati minn dawn l-iskemi. Dwar l-autokonsumaturi u l-komunità enerġetika jien diġà qed li waħda mill-prijoritajiet tagħna hija li l-konsumaturi jkunu fil-qofol tal-Unjoni Enerġetika. Għalhekk aħna qegħdin noħolqu għall-ewwel darba dreta biex wieħed jagħmel autokonsum irdu niżguraw li ċittadini fl-Unjoni jistgħu jisfruttaw dan. Però naħsbu wkoll il-proposti tagħna jagħtu opportunità xirqa għall-autokonsumaturi u l-konnomitajiet tal-enerġija rinnovabbli fil-waqt li eh, il-Kommissjoni iżżomm eh, Iżom il-ħidma tagħha fuq eh, l-għajnuniet statali. Naħseb li ksebna approċ bilanċat biex niżguraw li l-autokonsumaturi ma jkunux suġġetti għal proċeduri projbittivi, però jikkontribwixxu is-sem tagħhom għall ispejjeż ta' sistema enerġetika. Dwar dak li semmi rapporter nixtieq ngħid li proposta ta' direttiva tneħħi eh, din il-parti għaliex għed għal biċċa leġiżlazzjoni oħra, regolament ta' l-elettriku. Ġifieri din ma tneħħiġ għed biss b'xi modifiki wkoll u għal daqstant nistieden lill-Parlament biex jippreżenta emendi fuq din il-kwistjoni speċifika b'mod li ma jkollniex din id-deplukazzjoni b'żewġ b'ċejjeġ differenti tal-leġiżlazzjoni. Um, finally, regarding the question of uh, the waste-based uh, fossil. Dwar uh, il-karburanti fossili, narfu li l-inklużjoni ta' dawn il-karburanti fid-direttiva ta' rinnovabli forsi daqxej stramba tqanqal xi mistoqsijiet, però nixtieq ngħid li dawn din mimiex inkluża fil definizzjoni ta' diretti ta' enerġija rinnovabbli, dawn mhumiex maduda mal-miri ta' rinnovabbli, inklużi biss fl-obbligi ta' inkorporazzjoni stabiliti a transport fuel suppliers għaliex dawn il-karburanti jistgħu jgħinu biex ikun hemm diversifikazzjoni u dekarbonizzazzjoni wkoll. Grazzi. Köszönöm szépen én is. Szeretném elmondani, hogy... Grazie, Hafna. Mela. L-emendi l skadenzi jad 29 ta' ġunju tlieta ta' wara nofsinhar. U fis-7 ta' settembru nivvotaw fi ħdan il-Kumitat Peti. Signor Evi, għandek xi żid? Iva, ringrazzja l-kollegi. Bla dubju, se jkonna l-opportunità li nikkolabraw tajjeb fl-imkien għaliex l-affarijiet li semmejt inti huma dawk li parzjalment proponejt jiena wkoll fl-opinjoni l-istabilità tal-qafas leġislattiv bħalma fakru l-kollegi tal-PPE, l-SND, eh, din kienet suġġett għal diversi emendi fl-opinjoni tiegħi jiġifieri naħseb li se naqblu dwar dan. Imbagħad dwar il-bqija dwar il-miri nittama li il-Parlament jista' jkollu pożizzjoni aktar ambizzjuża li xnafu l imbagħad waqt il negozzjati waqt it-trilogi mal konsil hemmhekk spiss nispiċċaw biex indajfu l-ambizzjoni tagħna. Il-ħsieb kien dan iva ġifieri. B'mod li konna l-aħjar riżultati anki għattul ukoll għal benefiċċju tal-ambjent u s-saħħa ovvjament. Grazzi ħafna. U jidher li dak kollox għallum. Grazzi ħafna l-kooperazzjoni eccellenti inkomplu għada fid-disa.